Mes chers collègues, bonjour. Nsemilkom kollegi, l-interpreti jishtu informakom illi minħabba f'dilwim industrijali għaddej minħabba fil-kondizjonijiet tax xogħol illi ġew posti fuqna unilateralment it-tilwim industrijali għadu għaddej u diħal fit tilet ġimgħa. Aħna ċedejna ħafna minna ħatana imma il-management ma tantx għamel tentattiva biex isolvi il-konflitt. Għalhekk l-interpreti f'ħafna kabini ġew eh, tpoġġew taħt ordni uffiċjali sabiex jaħdmu u ma jistgħu jieħdu azzjoni industrijali. Biex aħna nkunu solidari magħhom, eh, aħna nemnu li dawn il-kabinet inkissru mid-dritt tagħhom illi jistrajkjaw, iddeċidejna illi aħna il-kabini, il-kabina Maltija mhux ser tieqaf mix-xogħol e kif kien ipprogrammat. Jiddispeċjan informawkom ukoll illi s-servizz ta' interpretar ser jiqaf eżattament fis-sitta u nofs. Grazzi. Mela, nilqakom għal din il-laqa fil-Komitat ta' Trasport illum se niddiskutu suġġett illi huwa dwar it-trasport, il-futur tan netwerks ta' trasport fl-Ewropa u l-futur tas sistema ta' mobilità tagħna. Nafu li fil-komitat tagħna biex ikonna eh, li konna sistema ta' trasport moderna u effiċenti hija xi ħaġa vitali għaliex dan se jippermetti liċ ċittadini tagħna u l merkanzija madwar l-Ewropa li tkun ittrasportata malajr u mod effiċenti fl-Unjoni Ewropea kollha. Barra minn hekk se jippermettilna wkoll li nkunu konnessi mal-ġirien tagħna u mal-bqija tad-dinja. hemm għanijiet dwar il-klima, dwar il-dimensjoni soċjali u anka għanijiet dwar l-enerġija. Però għanna wkoll għanijiet dwar is-servizzi għaliex is-servizzi huma xi ħaġa vitali fl-ekonomija tagħna. Allura aħna qegħdin inħejju il-pedament għal futur tas settur ta' trasport. Dan is-settur irid isir iżjed innovattiv, iżjed modern u it-teknoloġija wkoll li ser iġib avvanzi kbar. Jiena ċerta illi it-tentis il-politiki dwar it-tentis adottati fl-2013 ser jaħdmu lejn il-ksib ta' dawn il-miri fuq livelli, fuq livelli kollha, livell lokali, reġjonali u nazzjonali. Għalhekk għandna sfida kbira dimna u rridu naħdmu b'enerġija Dan se riservi biex l-investimenti jkunu iżjed immirati u biex eh, il-suġġetti kollha li għandhom xaqsmu ma' networks ta' attenti jieħdu l-ħajja. Naturalment dan jiddependi mill-istati membri u mill-investimenti illi jkun hemm. Jiddependi wkoll mill-appoġġ illi jagħtu l-programmi Ewropej bħal pereżempju CEF il-faċilità nikollegaw l-Ewropa. Palissa il-budget tal-wara l-2020 qed ikun diskuss u f'dak il-budget ser jiġi deċiż li ma' riżorsi ħajkunu disponibbli fil-futur biex ninvestuhom fin-netwerk ta' trasport tagħna. Illum <coughs> ser ikun l-opportunità li nagħmlu skambju ta' opinjonijiet. Ser eh, nibdew eh, f'diskussjoni mal-Kommissjoni Oettinger li huwa inkarigat mit-trasport u risorsi budġetarji u ser ikun magħna ftit iżjed tard. U ser jgħidilna x'inhi l-intenzjoni tal-Kummissjoni kif beħsiba tavvanza fil-qasam ta' trasport. Mela, qabel ma nibdew l-ewwel parti tad-diskussjoni, nixtieq nilqa fostna delegazzjoni mill-Moldova din id-delegazzjoni edha għek maħna, jekk ġobkom u bil għan il għawkom E nous abordons tout de suite à présent cette première grande partie sur... Mela, nistaw nibdew bl-ewwel parti ta' dan ta' din il-laqa illi hija fuq in-networks ta' trasport il għada twali u il-perspettivi għal-futur. Għandi pjaċir nilqa l kellima li għanna maħna għanna l-Sur Jean-Louis Colson illi huwa mill-Kummissjoni huwa l-kap tal-unità inkarigata mill-investimenti fit-trasport u jaħdem ġewwa DG Move. Nilqakom. Nilqanka lil Matthew Grosh li huwa l-Koordinatur Ewropew inkarigat mill-rotot eh, eh, tal-vant u tal-Vant tal-Mediterran. Għanna s-sur Daniel Ibanez li huwa ekonomista u li sar ikallimna fuq l-aspett eh, finanzjarju nilqaw għawek. Grazzi tal aċċettajt l-istedina tagħna. Għanna magħna wkoll l-sur Mark Van Dyke. Huwa il-kap tal-affarijiet esterni u ġej mill-port ta' Rotterdam. Nilqawk ukoll. Mela, nixtieq issa nistieden lill-parteċipanti mill-parlamenti nazzjonali biex jimlew il-formuli ta' reġistrazzjoni. Hemm formuli b'kuluri differenti. Eh, hemm kuluri differenti għaż-żewġ sessjonijiet. Hemm formuli wkoll għal ħin li għandna allokat għal mistoqsijiet. Għall MEPs imbagħad bħassoltu u għawek Qed nirreferi sur Van de Kamp, per eżempju, kull ma t tagħmlu bħas-soltu huwa li tollu jdejkom u tindikaw li tixtiequ tintervjenu. M'hemmx għalfejn timlew formoli ħu nota sur Van de Kamp. Grazzi ħafna. Kieġabkom, meta titkellmu pruvaw morru dritt għal punt. Ippruvaw żommu fil-qosor biex bekk ikonna dibattitu dinamiku u kulħadd ikollu ċans jgħid kemtejn. ħanati ħanalloka żewġ minuti għal kull intervent u meta ngħid żewġ minuti ħanżomma żewġ minuti anke jekk ma tkunux l-istejt u diskors ser noħdilkom il-mikrofonu. Il-tir tiegħi naturalment huwa li jkun hemm ħin biex jintervjenu kemm jista' jkun eh, kellima. Se nitlobkom biex eh, jekk jaġabkom tirrispettaw ukoll lill-interpreti billi iżommu mal-ħin allokat lilkom u anka billi titkellmu b'mod irpużat, ma titkellmux maġġel ħafna. Nixtieq ukoll nitlob l kellima li għandi miħaj, eh, li għandi maġembi għawek biex jirrispettaw il-ħin li sejna Jena Jiena wkoll ser inżomma jnejja fuq l-arloċ xejn ikunu qed jitkellmu huma għaliex nixtiequ unħallu kemm jista' jkun ħin għal dibattitu. Nixtieq insaqsi li daw kollha li beħsibom jintervjenu matul id-diskussjoni biex jabżawni kemm jista' jkun malajr. Il-membri tal-Parlamenti Nazzjonali li jixtiequ jintervjenu kif għattilkom ftit ilu li jridu jagħmlu huwa illi jimlew il-formola, il-formola il-bluna. il formola il formola il bluna il il bluna jimlew il-formula l-bluna u jattuwa lill-lashers. Tajjeb, kulħadd fem, kollox ċar. Mela, tlaqna. Sa nibdew l-ewwel billi nisimaw l-ewwel kellim, is-sur Jean-Louis Colson. Nadilek il-kelma u sanatik seba' minuti bl-eżatt. Ħaribda nżomlok il-ħin, seba' minuti. Grazzi ħafna. Eżis kollegi, eżiz eh, sinjuri, jena nishtiq la ewwel nirigrazzjakom nirringrazzjakom tal-istedina u grazzi anka tal-illum laqajtu flimkien il-membri tal-Parlamenti Nazzjonali u l-membri tal-Parlament Ewropew. Il-politika tenti tibni fuq rabta mill-qrib bejn azzjoni nazzjonali u azzjoni Ewropea fuq il-politika dwar l-infrastruttura tat trasport. U għalhekk avvenimenti bħal dan tal-lum huma sirja ħafna. Din il-politika ta' tenti ila teżisti għal 25 sena u ġabet maħħa bidlit kbar. L-ewwel net l-istat tal-binari tal-ferroviji u anka l-passagġi tal-ilma interni illi eh, li jajnu biex jiġu trasportati anka merkanzija, l-istat ta' dawn tib ħafna. It-tieni ħafna il-konnessjonijiet fuq il-frontieri nazzjonali tiebu u bekk eh, infetħu possibiltajiet ġodda għal kooperazzjoni reġjonali. Per eżempju, insemmi Vienna, Bratislava, Budapest, jew inkella ir-rotta Copenhagen Malmo. It-tielet, jekk Eh, svilupp infrastrutturali bilanċat ġi assigurat fil-partijiet kollha tal-Ewropa u bl-involviment ukoll tal-pajjiżi ġirien. Ir-raba ħaġa, 10,000 il-kilometru ta' eh, binarji high speed ġew eh, ġew mm, mamula, ġew introdotti. Ehm, U dan kien għalġit tal-anka tal-passiġġiera li jivvjaġġaw għal negozju. Puntiħor, il-konnessjonijiet bejn il-modalitajiet ta' trasport kemm tal passiġġiera u anke l-merkanzija dew jiġu indirizzati fuq livell nazzjonali u livell Ewropew. Dawn it-tip ta' sviluppi jiddependu fuq impenn b'saħħtu anka fuq livell nazzjonali. Fil-fatt, l-infrastruttura fit trasport hija investiment kbir fl-Istati membri u l-implementazzjoni tal-proġetti hija suġġetta għal regoli u proċeduri nazzjonali. Imma il-politika Ewropea attenti ġabet magħha perspettiva Ewropea apparti mill perspettiva nazzjonali u għal stant dan joħloq benefiċċji għall-Ewropa kollha, benefiċċji akbar milli mill-benefiċċji li jista' jkun hemm meta jittieħdu azzjonijiet individwali fuq livell nazzjonali. Il-politika li tnadiet fl-2013 kienet eh, bbażata fuq differenza bejn eh, ċertu eh, networks tpoġġiet importanza speċjalment fuq networks li huma strateġikament importanti għal kisba tal-anijiet ta' koeżjoni, effiċenza, sostenibilità u benefiċċji għall-utenti. Barra minn hekk, hemm lan ukoll illi jkun hemm simplifikazzjoni tal-investimenti fi żminijiet meta il-budget eh, dejjem huwa iżjed limitat. Issa wara li għadda eh, ċertu żmien mill-bidu tal-implementazzjoni tal-politika TNT, fadal ċertu sfidi d-dimna fostom sfida ta' finanzjament. Il-proposta l-ġdida tal-Connecting Europe Facility flimkien mal-budget illi il-Komissjoni ser tal-loka fil-qafas finanzjarju multianwali li jmiss ser jajnu biex eh, tiġi meluba din l-sfida. Dwar dan mhux se nidħol fid-dettall għaliex hija xi ħaġa tkun diskussa matul it-tieni sessjoni. Il-kollaborazzjoni transkonfinali u l-involviment ta' atturi differenti, speċjalment anke fuq livelli lokali u reġjonali, e dan huwa l-inkariku speċjalment tal-koordinaturi fil-fatt sur grox illum ser isemmi ċertu aspetti minn dan. It-tielet sfida huwa illi eh, nixprunaw il-proġetti kemm kbar kif ukoll dawk iżar Il-Koordinaturi Ewropew u rew li qed jieħdu dan l-approċċ eh, imħallat, dan l-approċċ imħallat u dak rewħ anka fi ta' din is-sena. L-aħħar ħaġa <coughs> il-konformità ma' tenti anka fuq sma oħra, per eżempju l-qasam tal-interoperabilità, s sigurtà Biex natikom eżempju, l-infrastruttura għal charging jew refueling illi hija inkluża fil-kunċett tal-infrastruttura TNT. Dan ser ikun vijabbli biss meta jkun hemm ċertu kontinwità bejn il-frontiera nazzjonali. Jew inkella s-sigurtà fuq it-toroq dan ħajkun għanew lini tas-sef illi jmiss u li hija sfida illi tkun meluba aħjar meta jkun hemm qafas transkonfinali. Għal darboħra, il-koordinaturi Ewropej f'dan il-każ għandhom rwol għaliex eh, jistaw jixprunaw inizjattivi f'dan il-qasam. Onorevoli membri, naħseb illi il-politika tenti illi taqat fl-imkien interventi fuq livell nazzjonali, fuq livell Ewropew b'mod koordinat u eżempju ċar ta' politika illi irnexxila tikseb affarijiet kbar. U rnexxila tikseb affarijiet tanġibli u għalda stant edin emmek biex jarawhom iċ-ċittadini tagħna kollha. Jiena għalhekk għandi fiduċja illi intom ser tagħmlu l-almu tagħkom biex tappoġġaw il-proposta tal-Kummissjoni għas-sef kif ukoll il-budget propost f'dan ir-rigward fil-qafas finanzjarju plurianwali illi jmiss. Grazzi ħafna tal-attenzjoni. Grazzi. Grazzi ħafna li sur Colson. Mela, ser nadi l-kelma minnu fih li sur Matthew Grosh. Grazzi ħafna, President, jien għandi seba' minuti biex nispjega l-rwol tal-koordinaturi dan għax ma ħajkun faċli hemm disa kurituri tal- Għazzi, hemm disa eh, networks għaw Brian Simpson maħna u koll li huwa nkarigat mill-aspeti set orizzontali fostom l-RTMS u il-koordinatur tal-proġett Motorways of the Sea. Aħna nixtiequ niksbu dawn il-kurituri sal-2030 Naturalment nafu illi rridu ninvestu, qed ninvestu fit kabbir. U anka f'ta' kollu għandu xieqsam mal-klima għaliex it-trasport għandu impatt qawwi fuq il-klima. Jiena il-koordinatur tal-kuritur eh, tal-Vant u tal-Vant tal-Mediterran. U kuritur li jibda fil-Ġermanja u jaddi mill-Greċja u jispiċċa anka anzi jaddi anka minn Ċipru. Aħna investejna 80% fit-trasport bil-ferroviji. Et eh, ninvestu fit-trasferiment modali f'qalba modali minn trasport bit-triq għal trasport bil-ferroviji. Et nużaw da kollu li hemm disponibbli anka permezz ta' CEF u eh, fil-fatt diġa qed et nużaw 95% tal-fondi allokati. Dawn il-fondi qed jintużaw skont pjan li kien ġi stabilit qabel. Għanna 110 il-proġett li qed jitħejjew bħalissa u nofsom ser ikun implementati fil-perjodu li jmiss. Pala koordinatur nista' ngħid li Connecting Europe ifisser illi naqdu lin-nies imma nfisser ukoll li naqdu l-Ewropa mal-ġirin tagħha u bekk anka il-portijiet u il rotot marittimi wkoll huma importanti, irridu nagħmlu konnessjoni wkoll eh, ma' dawk il-pajjiżi li jistgħu eventwalment jissieħbu fl-Unjoni Ewropea. Allura, Għana naħdmu fuq livelli differenti, l-interlokutur principali, l-interlokuturi principali tagħna huma l-istati membri naturalment, imma nitkellmu wkoll ma' atturi eh, lokali u municipali. Għaldaqstant, jiena konvint li s-suċċess ta' proġett jiddependi mill-informazzjoni illi l-istati membri u l-reġunijiet u l-kunsilli lokali jiprovdunna. Għalek, importanti li dan l-rwol tal-koordinaturi eh, xiet jitqis bħala ta' eh, ma tkobx tarawna bħala dittaturi imma bħala faċilitaturi. Aħna it-tir tagħna huwa li noħolqu kooperazzjoni fil-proġetti anka billi nużaw ċertu għarfin mill-esperjenzi li diġa kenna. Aħna nistgħu ngħinu biex isir l-aħjar użu possibbli mill-fondi li għanda li għanna. U għalhekk erba darbit fis-sena eh, namlu anka forums li fihom inlaqgħu flimkien il-partijiet kollha interessati. Għandna pjanta ħidma aħna U, eh, Signora President, nista' nadila kanka kopja tal-tielet verżjoni tal-pjan ta' ħidma illi huwa dwar il-perjodu illi miss. Allura, meta nitkellmu fuq il-futur ta' dan it-trasport, ta' dan is-settur u anka ta' dwar is-CEF, Qed nitkellmu fuq proġetti konkreti li tistgħu issibu f'dan id-dokument. Kull proġett irid ikun iffirmat minn eh, min kull Ministru tat-Trasport f'kull Stat Membru. Allura m'hemm xejn iddettat mill-ola livelli, eh, kollox isir b'mod prattiku ħafna u bl-involviment tal-Istati Membri kollha involuti. L-aħħar nett, xtaqt nitkellem fuq il- l-interoperabilità. Din hija kriterju importanti ħafna, speċjalment fejn jitkellmu fuq it-trasport bil-ferrovija, għaliex importanti ħafna li jkollna standards tekniċi Ewropej fuq terminu medju. Bek biss nistgħu niskuraw li it-trasport ikun effikaċi u effiċenti. Bek biss l-Ewropa tista' tieħu post eh, fuq qudiem fid-dominju tal-riċerka. Tal li l-in mill-standards tekniċi li kif kifettu ma' importanti ħafna, għed nitkellem per eżempju dwar li TMS, il-sistema ta' sinjali, dawn huma importanti ferm, imma aħna ma nħarsux bejn lejn investimenti, l-effikaċja ta' trasport jiddependi wkoll mill-regoli operattivi. Per eżempju, fil-kas tal-kurittur eh, li nħuħsi jena, meta għandek ferrovija li sejra minn Hamburg fil-Ġermanja lejn il-Greċja, ġili kolla 20 sena ta' stennija fuq il-frontiera u l-investiment iservi biex dan il-ħin ta' stennija jitnaqqas u għalek il-koordinaturi jaħdmu biex ikun hemm investimenti ħalli l-ħin ta' stennija jonqos minn 20 sija rridu nislu għal sa'tejn. Dak huwa t-tir tagħna. Apparti minn hekk eh, hemm diskrepanzi kbar bejn ir-reġuni mill-lat ekonomiku, soċjali u lati oħra. U għal daqstant hemm bżonn kooperazzjoni kbira. Meta aħna nispjegaw x'nu l-benefiċċji tal jkun hemm impenni komuni, eh, dejjem nispjegaw illi kull fejn jidħlu kwistjonijiet transkonfinali l-Ewropa qed tittieħu rwol importanti il-valur miżjud tal-kurituri eh, huwa li eh, meta ti għandek meta tagħmel investiment fil-Greċja, il-benefiċċji se toħodhom anke l-Ġermanja li qiegħda fuq l-istess kuritur. U dan huwa l-approċċ li qed nieħdu nittamaw li fil-futur finanzjarjament iħalli ħafna frott. Grazzi ħafna. Grazzi l-Sur Grosh.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 Issa rridu naraw il-limitazzjonijiet tal-budget bejn Franza u l-Italja u dan huwa proġett li rridu nispeċċaw. Il-linja eżistenti minkejja il-biljuni li ġaġi investit għadu mhuwiex lest biex niġġustifikaw dan il-proġett kena previżjoni ta' traffiku dejjem miżjud fil passiġieri u anki fil-merkanzija. Eh, Fil-fatt però mhuwiex eh, kif hemm miktub hawnhekk imma kienu 4 miljuni. U, u kien hemm pratikament 40 fil-mija inqas trakkiet. Uh, eh, il-proġett kien ibbażat fu il-previżjonijiet li ma kienux korretti. E, fil fl-2017 u koll e, kienem kienu zbaljati anki hawnhekk il-proġetti kienem 22 miljon tonnellati. U din l-esperjenza tura, turi illi il-traffiku qed jonqos. Issa nitkellmu fuq traffiku bejn l-Austria u l-Svizzera għal periodu ta' żmien daw il-pajjiżi orew illi e, kienu għedin jużaw l-istess e, network u anke hawnhekk tnaqqas it-traffiku il-traffiku il traffiku bejn l-Svizzera u l-Awstrija, però qed jiżdied għaliex il-livell tal-importazzjonijiet u tal-GDP waqt li dawk mad l-Italja edin jonqsu imħabba rilokazzjoni. U dawn ma jistawx jibbenefikaw minn lajnuna sakemm l-Italja u Franza ma jurux illi jridu jisfruttaw kemm kem jistaw u il-promoturi illi huwa is-sur Minil għal illi it-tunnel eżistenti se jilħa il kapacità sħiħa tiegħu fil fil Leon Torino. Imma dina kienet eh, il-previżjoni ta' xar snin fil-fat ta' xar snin ilu fil-fat ma kienieċ korretta. Mela, fuq il-Franza u l-Italja hemm sfidi kbar biex ikonna trasporti tajbin hawnhekk, però għandna l-mezzi ma ħniex qed nużawhom eh, kont DG Move il-fat illi hemm pedaġġi eh, olja ħafna fuq it-tunnels ta' toro illi huma iktar 30% iktar minn eh, dawk tal-ferroviji. U fl-1980 per eżempju kienem eh, linja wahda tal-ferrovija u kella eh, kella ħafna dewmin kienet iddum xi sew nofs eh, verifiki il-frontiera u ma kienux eh, ma kienx digitalizzata u it-tunnels għamluhom iktar għamluhom ikbar u però hemm iktar issa anki traffiku għaddej. Nistgħu ngħidu li hemm xi miljun ta' trakkijiet illi flok ma jużaw it tri issa qegħdin jużaw il-ferroviji. Però kien hemm limitazzjonijiet, limitazzjonijiet fuq in-numru ta' eh, ta' trenijiet u f'dawn il-kondizjonijiet il-kapacità ta' network ferroviarja nistaw nikalkolaw faċilment 28 trailer u containers bitren 280 trak kull-jum u hemm miljon, miljun bej wieħed ieħor miljun trak li flok ma qed juża ta' it-toro issa qed juża il-ferrovija. U ħadd ma qed li m'għandniex nirrispettaw il-trattati fi Franza, fl-Italja u fl-Ewropa. Però mem lebda trattat hemm xi ħamsin artikolu eh, memorandum ta' skambi bej l-Italja u Franza u kien hemm tribunal wieħed u mem lebda data għal biex eh, biex eh, tispiċċa jispeċaw dan ix-xogħlijiet. Urridu nirrispettaw it-trattat l-impenn ta' Franza u tal-Italja huwa illi jibnu jew li jibnu l-parti komuni però memx parti komuni fil-tunnel li jaqsam il-frontiera. E Franza e, e, qablet li tħallas għal iktar minn 14 km kilometru iktar mill-Italja u l-Italja qed ħallas inqas. Allora jekk Franza ma tħallasomx dawn, allora l-Italja tista' tieqaf u tajt li mhux qed li Franza qed tirtira u mbagħad li spiża eh, tista' tiġi ċertifikata minn parti terza u kif qed najdu il-trattat mhux qed jiġi rispettat u ma temm kwistjonijiet oħrajn fil-prassi differenti li naraw fil-dossier il nafu illi suppost kien hemm 50% sussidju disponibbli u mhux 40% eh, skont eh, il-previżjonijiet għax ma kienx hemm biżejjed fondi disponibbli. <clears throat> Jekk inħarsu lejn Perpignan Figueras, illi fallit erba snin wara li imbeda il-proġett minkejja l-flus illi ħadu u għed nitkelmu għonek eh, f'żona eh, illi għanda l-istess numru ta' abitanti bħal eh, dik bejn Lyon u Torin. U fi tal-2018 għalu li dina miex fattibli ekonomikament. U jina nistanajt illi is-sospensjoni e ta' trattati meta niġu għal proġetti e, e, l-unika ħaġa li nistaw namlu il ninfinanzjaw iktar biex bħala beneficju mbagħad inneħu iktar trakkiet minn fuq it-toroq biex ngħaddu biex naddu għal biex naddu għal ferroviji. Grazzi tajt il-President, grazzi Daniel. Issa nisimaw minnant Mark Van Dijk li huwa l-kap tal-affarijiet esterni tal-port ta' Rotterdam. Seba minuti. Anki jien għandi xi ftit slides. Grazzi tal-istedina, hija ħaġa sabiħa ħafna li nkun hawnhekk f'dan il-sujġet għasak importanti naturalment jgħan nishtiq nitkellem fuq il-Porta Rotterdam imma anki nishtiq nitkellem fuq il-korrituri. L-għonet il-Porta Rotterdam aħna l-ikbar port fil-partit ta' tramontana tal-Europa aħna ma konniex għat inkunu nistaw inkunu e, e, l-ikbar port fl-Europa kiku konna nindependu bismis suq eh, Olandis. U importanti nifmu eh, f'dawn iċ-ċifri illi għanna ruol importanti fil-reġun għanna 180.000 persuna li jaħdmu direttament fil-port u anki eh, għal-kontribuzzjoni e, għal-GDP e, eh, tal-Olanda. Tal qed taraw hemmhekk containers. Imma l-containers mhuwiex kollox huma xi 30% biss tal tal ta' xogħol tagħna. Eh, Aħna għandna ħafna bulk eh, fl-industrija u għandna ħafna raffineriji u għandna impjanti kimiċi u aħna fil-Rotterdam għanna anki eh, ċentru industrijali. Eh, 30 miljon u nofs containers li jiġu importati u esportati mill-porta Rotterdam. Nistaw anke nitkellmu fuq Hamburg, Antwerp, Marseille. E, dan huwa hub loġistiku industrijali għandu outreach bi. Issa hawnhekk nistgħu naraw x'inhuwa fir-reġjun Hamburg Le Havre l-outreach mhux biss fil-pajjiż fejn huwa eh, il pajis fejn joqgħod il-port, il pajis tal-port imma imur li lem minn dan fil reġun sħiħ. U dan hija ħaġa importanti ir-rwol tal-portijiet li għandhom fil-kummerċ transkonfinali. Rotterdam huwa marbut ma' tliet kuruturi il-Ren, il-Baltiku u l-Mediterran huwa kruċali għalina u l-messaġġ tagħna huwa iva komplu bit-tentil, bil-politika tentili samiltu stessa hija politika razzjonali u effettiva li bdiet fil-2013 biex iżdied il-kompetittività tal-suq Ewropew biex u l-infrastruttura bażika. Naturalment għanna ħafna sfidi u dimna ekin ħarsu lejn il et naraw eh, l-infrastruttura wara l-port qed eh, naraw anki risplit hemm xi 30% li eh, eh, jiġi mill-trakkijiet u batem il-barges u batem il-ferroviji u għandu jiżdied fil-futur in nittamaw. Din hija verament l-isfida tagħna. Intkom qed tħarsu hawnhekk lejn il-proġetti li għandna f'moħħna dana huwa pont dana ġi mibni illi huwa kofond finanzjat mill-tenti u koll hija konnessjoni mill-mas u taqat mal-Hinterland, mal principalment il-Germania. Aħna ah, provaw u koll nistimulaw eh, rail shuttles mal-hinterland biex nis, nistimulaw il-mode split. Uh, ma Rotterdam stess edha investi ħafna fi proġetti ta' uh, biex poġġa l-operaturi biex ikun verament shuttle. Għat għanna problema. Barra minn dan il-modal shift li huwa relatat mal-sustainability u anki mal u għanda l-għan u għalli il-trasportisti iktar sostenibli. Il-kollegamenti mal-internet għet iġu ottimizzati billi ikonna l-informazzjonijiet kollha un iġbrom għaddu fl-imkien bejn l-operaturi differenti. U kollox huwa loġiku, pero għat għanna ħafna x'namlu biex dawn it-tekniċi l loġiċi nużaw, anki fit trasporti automatiċi eh, li għanna f'moħna nużaw fil-futur. Umbat Rotterdam għanda u kol investit fit terminal TNT u nittamaw li ġużati b'mod tara effettiv. U bat kienem riċerka illi saret mill-federazzjoni illi imbdiet xarejn ilu. Kien hemm anki input minnaħa tal-MEPs, però mhux mill-Parlamenti Nazzjonali kollha. Hawnhekk tlabna lill managers kollha tal-portijiet x'inhuma l-isfidi tagħkom għall futur huma qalu illi hemm xi 37% tal-talba eh, għall-investimenti hija fl-infrastruttura bażika u għat iridu nimlew il-vojt tal-TNT. Imma rajna illi kien hemm anki investimenti fid-digitali, rajna anki fil-Hamburg, eh, kien hemm anki network 5G u aħna f'Rotterdam qed nippruvaw anki ninvestu fl-infrastruttura enerġetika biex namlu Eh, il- biex il-tisħin eh, u anki l-azzar jiġi użat mod iktar effettiv. Aħna nħossu u koll illi nittamaw illi fil-kurutur inkunu nistaw nersqu eh, għal tenti, għal kondizjoni tenti u ninvestu anki fil-futur u fuq il-infrastruttura digitali dik tal-enerġija u għanna biex ikonna aktar sostenibilità. U għawnek għet naraw li split u jina bdejt eh, u għat li l-port għandu rol kruċali fil-impatt cross transkonfinali eh, u għem il kulturi illi jispeċaw fil-port u qed naraw fuq laħalenti eh, l erba fil-mija bis ġew allokati għal portijiet Eh, l-ikbar eh, perċentwali hija fuq il-ferroviji, però il-portijiet ma rawx biżejjed finanzi u dana biex ikunu eh, ikonna anki konnessjonijiet fuq il-hinterland. U issa din għal aħħar slide tiegħi. Se nieqaf mhux iktar minn minut oħra, dawn huma messaġġi prinċipali minn tiegħi. Aħna għal proposta ċef 2 ħudu nota dawn huma sfidi futuri għal portijiet imma anki għal eh, konnessjonijiet loġistiċi għal hinterland id-digitalizzazzjoni għandna nifaċilitaw eh, il-sef eh, tnejn għal dawn ir-raġunijiet. Nistgħu nagħmlu anke dejjem iktar riċerka, però għandna li ktaħġ importanti għall-implementazzjoni. Eh, għax jekk inħarsu lejn Horizon 2020 nafu li din l-implementazzjoni miex bilanċjata. Eh, hemm 100 għal 42 bħala bilanċ u l-aħħar messaġġ illi jiena nixtieq nagħtikom huwa jitkellem waħdu. Aħna rridu ninvestu iktar fil-infrastruttura portuali, però irridu anki napoġġaw dan l-40% illi għandu e, li rigwarda l-infrastruttura fuq id-digitalizzazzjoni u l-enerġija. Grazzi. Grazzi ħafna. Mela. Mela, issa se niftħu id-dibattitu immedjatament u għal żewġ minuti is-sur Pod. is surbot ġej mir-Rumanija fejqiegħed Fidejk. Grazzi, insemmilkom, jiena nixtieq nibda billi nirringrazzjakom u najt illi ir-Rumanija irrakkomandat eh, l-istrateġija għall-investimenti kbar Il-proġett identifikat eh, fil-master plan ta' trasport ġenerali kien taħt il-programm eh, ta' l-infrastruttura ta' bej l-2014 l-2020. L-infrastruttura hija priorità għar rumanija fil-kuntest ta' negozjati li għandhom xaqsmu mal- uh, għafas finanzjarju ta' wara l-2020. Il-politika ta' koezjoni għal-Rumanija hija strument ta' finanzjament għall-investiment fit-trasport direzzjonijiet li ġew approvati f'Tallinn irrid ngħid hekk. It-Tenti Core, in netwerk prinċipali, trid tiġi kompluta sal-2030 mir-Rumanija, hekk tixtieq għalmenu. Issa, il-bżon ta' finanzjament u l-budget allokat. Ir-Rumanija hija kapaċi tiffinalizza dawn il kurituri ta' trasport u qed nirreferi għall-infrastruttura bażika hawnhekk. Aħna qegħdin f'nofs il-perjodu tal-2014 u 2020. Però ma nix fejn u rigward is-CEF l-ikbar imblokki għall assorbiment tal-fondi <clears throat> jinħolqu mill-leġislazzjoni. U rrit ngħid li l-Gvern riċentement adotta ordinanza biex il-proċeduri ta' akwist pubbliku jisiru aktar flessibli skont regolamenti tal-Unjoni adottati f'Diċembru tal-2017. Biex nala irrit ngħid illi l-elementi il-ġodda li ġew bl-eżerċizzi ta' bejn l-2014 l-2020 wassal għal proġetti differenti bej l-Europa tal-Ponent u l-Europa tal-Vant għal proġetti komuni. Issa, se nifukaw fuq il-networks ta' trasport eh, fil-Vant tal-Europa. Mela, bisti żewġ minuti, grazzi ħafna però, nipruvaw nżommu il-ħin għal kulħadd ħalli kulħadd jitkellem. Is-sur Bukis mill-Estonja. Fej qiegħed xejjer li ftit jekk jogħġbok. Nilqawk u il-kelma fidejk. Il-war nofsinhar tajjeb lil kulħadd jiena nirrappreżenta l-Parlament Latvjan u naħdem Eh, fil-Kummissjoni Ekonomika tal-Parlament. Għall-Latvija pal pajjiżi tal-viċinat huwa ta' importanza kbira li aħna ntejbu l-infrastruttura bażika tat-TNT. Pero għal pajjiżi Baltiċi huwa importanti immens li nimplementaw ir-Rail Baltic illi se taqqat il-pajjiżi Baltiċi ma' l-Ewropa tal-Punent. Din importanti ħafna mill-punto di vista strateġiku imma anki minnaħa ekoloġika u anki ekonomika. Aħna nħarsu l-qoddim lejn eh, din ir-Rail Baltic. U nisperaw li tintem skont l-iskeda. Nixtieq insaqsikom jekk il-Rail Baltic u ukoll priorità għalikom li jrid jiġi implementat skont l-iskeda u li se jiġi provdut bil-budget kif suppost. Grazzi. Merci beaucoup. Je donne... Grazie ħafna. Issa, l-onorevoli, eh, il-signora Ajana Sender. Grazie President, grazie tal-opportunità illi Eh, inkun għawek biex nisma dawn il-prezentazzjonijiet huma eżempji ċari u konkreti ta' da kollu li sar u tal-isfidi li għatanna dimna. Jina bħala shadow rapporter għal grupp tiegħi dwar is-suġġett ta' sef xtaqt najt li aħna naqblu il-koll li il-kwantità attwali allokata fil-budget meta tqis eh, l-ambizzjonijiet li għanna ġifiri illi il-korrituri kollha tan-network eh, jinbnew qed nitkellem fuq in-netwerk Ewropea biex ma semmix in-netwerk globali. U mbagħad ukoll hemm ħafna proġetti, proġetti li l-Kummissjoni qalet li kienu proġetti tajbin ħafna ma ma kienx hemm budget biżejjed. Però fil-fema tagħna l-allokazzjoni mill-budget li saret mill-Kommissjoni sissa mhijiex biżejjed. Però apparti minn hekk irridu eh, nitkellmu fid-dettall ukoll dwar ċertu eh, suġġetti li diġà semmew. Pereżempju l-kurituri l-kbar iva verament hemm bżonnhom u hemm bżonn li dawn javvanzaw b'mod viżibbli u anke bil-qbil ta' kulħadd biex Bispek anka il regoli li jem fit-tielet pakket ta' mobilta li resqet il-Kommissjoni, e, jiksbu it-tir tagħhom ġifiri li naqsu l-ostakli transkonfinali li jem. Qed nitkellem fuq e, affarijiet eżempju ambientali, eċċetra, għalhekk hemm bżonn nidħlu iżjed fid-dettall dwar dan u naraw kif nistgħu niffaċilitaw ftit l-affarijiet. It-tieni ħaġa, hemm bżonn e, niżguraw illi permezz tal-finanzjament noħol u opportunitajiet differenti. Iġifiri, eh, li kunem sussidi u ħata naqblu maħħom, illi kunem blending u eh, illi l-entitajiet privati jipparteċipaw dejjem iżjed, pero minnaħa l-oħra, importanti u koll illi il, eh, dan il-finanzjament ma jkollux impatt qawwi fuq id-deficit tal-istati tal membri, bżonna lek rispett lejn dik nisejħu l-golden rule il-tfassil, eh, il-pjanar Ewropew u dak nazzjonali jridu jkunu koordinati, ma jistax ikun li fi Brussell nippjanaw xi ħaġa dwar il-rotta ta' Turin, per eżempju. E, imma mbagħad eh, minn Franza, mnaħa ta' Franza, ma tinax daqstant importanza. Għalhekk importanti li meta tkun qed issir il-programmazzjoni tas-sef, L-istati membri rridu għom illi l-impenji li jieħdu fi Brussell irridu jirrispettawhom anke fl-istati membri tagħhom għax fl ħar mill-aħħar qed nitkellmu fuq politika Ewropea u anke nazzjonali grazzi. Grazzi ħafna Sinjura il sinjur Ottesson, ġej mill svezja fejjat fidejk. Jina nishtin kellimkom fuq eh, l-impen għawi li għandu pajizi l Svezja eh, lejn l-izviluppar il-komplija tal-networks eh, trans-Ewropej. Għana nemnu li hija ħaġa importanti ħafna għal daqstant xtaqt nisħa illi hemm bżonn illi jkun hemm soluzzjonijiet tekniċi disponibbli. Dawn diġà semmew l-interoperabilità hija xi ħaġa li ma nistgħux noqogħdu nillatikaw fuqa u ma nistawx lanqas nipermettu li jkun hemm ċertu dewmin. Il-nuqqas ta' interoperabilità diġa qed naraw li huwa preżenti. Fl-Isvezja naraw ta' kuljum u għalhekk eh, hemm bżonn illi eh, ninvestu fl-ar ITMS. E Importanti wkoll il-regoli dwar l-għajnuna mill-istat dawn jistaw jajnu l-operaturi biex eh, imorru tajjeb fl-ewwel fażi tal-investiment din hija xi ħaġa l-operaturi tal ferroviri jridu jagħmlu biex eventwalment jaddattaw anke teknoloġija RITMS. E Xtaqt insemmi wkoll is-sussidjarjetà. Biex inkun iżjed speċifiku, fl-artikli 4 sa 6 tal-proposta li resqet il-Kummissjoni. Aħna eh, ma tantx eh, joġobna dak li qed jintqal f'dawn l-artikli dwar is-sussidjarjetà għaliex dawn l-artikli għandhom xi jaqsmu mal-funzjonament intern tal-awtoritajiet tagħna kemm awtoritajiet nazzjonali kif ukoll lokali. U għal daqstant, jekk ikun hemm intervent f'dawn interni eh, f'dawn il-proċessi interni tagħna, inqisuha bħala xi ħaġa negattiva u tista' twassal għal iżjed dewmin fl-implementazzjoni tal-proġetti u tista' twassal anka biex ċertu każijiet jitresqu qudiem il-qorti grazzi. Grazzi ħafna tal-intervent tiegħek. Issa se nagħti il-kelma lil Sinjura Maladinovic. Ġiem mis-Serbja. Żewġ minuti. bil-mikrofonu bil kjoġbok. Grazzi l-ewwel darba li għedinaw, Sinjura Presidente, sis kollegi, il-parteċipazzjoni f'din il-laqa hija importanti ħafna għal diversi raġunijiet għal fejs għaliex il-negozjati Eh, ma' Serbia għaddejjin mal-Unjoni imma edha wkoll eh, f'pożizzjoni tajba fej jkun hemm tlet kurituri, il-kuritur tal-Mediterran, dak tal-Vant u kurituri ieħor ma' nagħta l-punent. Ir-regolamenti tat-TNT għandhom ikunu skont il-proġetti aħna Aħna ħadna passi konkreti fl-implementazzjoni ta' proġetti reġjonali u fukajna fu eh, l-interkonnessjonijiet fit-settur ta' trasportu tal-enerġija. Aħna mistennija nħoss inlestu il-kurutur ta' toroq din is-sena u anki kurutur 10 li bħalissa qed jiġi mibni f'din is-sena qegħdin nibdew ukoll eh, l-ewwel intermodal terminal f'Belgrade il-modalitajiet kollha ta' trasportazzjoni se jiġu indirizzati din is-sena u narmonizzaw aktar eh, affarijiet ma' direttivi. Irrid ngħid li aħna ratifikajna il-ftehim li nistabilixxu komunità ta' trasport fl-aħħar tal-2017 u dan għandu bżonn żvilupp eh, kontinwu tal-infrastruttura fir-reġjun tagħna. Grazzi. Merci beaucoup pour votre intervention. La parole est désormais mon... Grazie. Issa, il-Viċi President Surrike. Grazzi President u grazie u koll l-kellima tal-prezentazzjonijiet eccellenti li tawna. Meta għedin nitkellmu fuq is-sef, rridu nifmu li memx biżejet rizorsi Irrit nenfasizza l effiċenza straordinarja ta' sef u l-fatt illi hija xi ħaġa speċifika għal koordinaturi l-istati membri għandhom impenn lejn is-sef aħna naraw illi meta impoġġu risorsi ġudizzjarju u tekniċi għad dispożizzjoni tal-pubbliku, allora l fajt jimxu l-qoddim il-kapaċità illi tilħaq il-miri turi il-valur miżjud u turi wkoll l-importanza li kollok koordinament kif suppost. Dan juri li s-sef kien ta' suċċess ħadd ma jista' jinnega dan il-fatt. Il Jiena naħseb illi rridu nibqgħu però fidili lejn l-approċċ għax dan huwa proġett komplikat. Irridu nippruvaw insibu simplifikazzjoni imma qegħdin insaħħu r wol tal-koordinaturi. Imma insomma, Imma farit li kunu aktar viżibli u nifmu maħjar, imma eh, l-approċ Ewropew ċentralizzat ura l-efficienza tiegħu f'dan il-post. forsi tajjeb illi nużaw l-odda li għanna disponibli bħal l-RTMS per eżempju, grazzi sur Rike e sur Delgado fidejk. Sì, buonas tardes, signora Presidenta. Iva, nsallem il kolħat jina mill-Kongress ta' Spanja u xtaqt najt illi naqbel ma'kom illi il-politika ta' tenti, politika Ewropea, hija ta' suċċess. Kif għal sul Kolsen kisbet suċċess u anka tkompli tistimola il-suq eh, Ewropew. Kif koll servi bħala servizz li ċittadini u tistimula koll l-ekonomija għal daqstant. Spanja temmen li għanna nkomplu namlu sforzi biex nimbuttaw il-qoddim il-din il-netwerk ta' trasport li tajnu kol fil-koezjoni territorjali. Spanja hija fil-kuritur Atlantiku u fil-kuritur Mediterran. E, dawn huma kurituri li għaddu minn 17 il-reġjun ta' Spanja U aħna kontenti ħafna illi il-Kommissjoni e, ikkonsidrat il-proposta ta' Spanja illi ċertu kurituri jitwessaw jiġu estiżi. Il-Kuritur tal-Atlantiku u l-Mediterran ser eh, jiġu inklużi per eżempju ċertu rotot bejn eh, Saragossa Pamplona Logronjo, il-żona tal-ċmara Guadalquivir, eh, u anka rotot li missu magżer Baleari, fost ħafna bliet oħrajn, għaliex għaliex dawn il-partijiet tal kuritur mm, issa qed jingħataw iżjed importanza grazzi għall aċċettazzjoni tal-Kummissjoni. Il-proposta eh, supposta titħol fis-seħ fl-2021. Barra minn hekk naqbel ma dak il ntqal ġifiri illi hemm bżonn illi nagħtu mbuttatura li trasport tal-merkanzija permezz tal-ferroviji. Spanja qiegħda fuq quddiem fit-trasport tal-passiġġiera, però fejn tidħol merkanzija għadna ftit lura, għal daqstant hemm bżonn imbuttatura. Eh, kif għalli sur sin tajjeb ukoll illi ninvestu fil-konnessjonijiet mal-portijiet. Importanti li kienem hemm konnessjoni tajba bej ferrovija, portijiet, portijiet, toroq, eccetera irridu kol eh, ninvestu f-sistemi bħal RETMS li huma sistemi fundamentali biex ikun hemm interoperabilta fil-ferroviji għazzin. Grazie, Grazzi ħafna sur Lugado issa l-sur Kamateros. Nil-akmana. Grazzi, Signora Presidenta tal-istedina tijak. Is-Sur Gross semma il-kurutur tal-Vant u l-pajjiżna jipparteċipa u koll u program uniku li pajjiżi jipparteċipa fih u skont ir-regolament qed nimxu mal-proċedura għal pjanijiet nazzjonali għall-2037. Anzi, għall-2027 aħna qegħdin nistabilixxu miżuri għal biljetti elettroniċi, sistema ta' trasport eh, smart u anki sistemi bil-miżati. Dan qed jiġi finanzjat mill-programm ta' komunitajiet. dana kollu pajjiżna ma tantx għandu netwerk ta' ferroviji tajjeb, eh, l-iżvilupp tiegħu se jiġi minn tlet aspetti eh, it-trasport bl-arja, bl-art u bil-baħar u dan minħabba territorju tal-Greċja u l-ġografija tiegħu. Pajjiżna huwa xadba naturali eh, għall-Ewropa e, huwa ċentru ta' transitu ċentrali huwa nod tal-enerġija, destinazzjoni turistika, poter marittimu u nixtiequ li il-politika li nimxu maħħa twassal lejn il-Balkani għax nixtiequ li il-Balkani issir li isiru eh, destinazzjoni ta' investiment. ħadgost nisma Serbja titkellem dwar dan u l-fajrom se tikkontribwixxi wkoll jiena naqbel ma' Sur Van Dik. Fil-fatt, it-trasport bil-baħar kif nistgħu naraw mhux qed jingħata l-importanza meħtieġa. U jiena nixtieq ngħid hekk. M'għandniex neżaminaw biss e, it-trasferiment tal-prodotti imma anki il trasport tal-passiġġieri. U dan għandu xaqsam għat-turizmu u koll li nużaw trasport bil-bahar għat-turizmu. Grazzi. Merci beaucoup. Monsieur Kramer, la parole est à vous. Grazzi, Monsieur Kramer, għal ftit minuti. Grazzi ħafna għal prezentazzjoni. Iġifiri, tajjeb illi il-ferrovija tinata l-importanza 80% qed imorru fil-settur tal-ferrovija ma meta tara ta il-proġetti eh, tara li kunem ħafna zbalji. Emmin qed jgħid li ħat um 26 biljun. Però l-ispejjeż dejjem jistietu. Il-kuritur minn Krakow għal Hamburg eh, jagħmel differenza kbira fil-ħajja taċ-ċittadini, imma ma kenix flus għal dan f'dawn l-aħħar snin. Ġifieri naraw illi qed inraqqaw l-affarijiet hawnhekk. U la lakuni qegħdin fil-frontieri għaliex l-istati membri ma jistawx jisforsaw l kummissjoni biex taqqat l-Ewropa. Tħares per eżempju li eh, Valenzjan hemm lakuna ta' 800 metru sija kollox biex eh, tagħmel dan il-vjaġġ. U qatt ma kien hemm flus biex nagħmlu din ir-rotta pereżempju eh, bej Freiburg u Kolmar kien hemm pont. Waqa is-sena li għaddiet u għadu ma sewwiex. 5% biss eh, tal-passiġġieri tal-ferroviji jużaw il-ferroviji bi speed li Ħafna minn nies li jużaw il-ferrovija jużaw ferroviji li jimxu bil-mod ħafna. Mux qed ngħidu l-proġett ta' Turin huwa ħażin, imma rridu nkunu ċerti li jkollna trasport transkonfinali kif suppost. Grazzi. On va pa applaudir dans ma commission, hein? On va pas commencer à applaudir. Maħnis nqodu nċabċbu hawnhekk, imma jista' jkun hemm xi eċċezzjonijiet. Insomma, ejja nkomplu u ngħaddi il-kelma lis-Sur Kolakowski. Nilqawkom għal-kumitat tagħna u għandek il-kelma għal żewġ minuti. Sinjura President, li napoġaw ix-xogħol tal-kumitat tiegħek fit-trasport hija xi ħaġa li aħna nixtiequ nagħmlu nixtiequ. Nirringrazzjawk għall appoġġ li tagħmlu fil-proġetti ta' infrastruttura li waħlu flimkien eh, l-Ewropa tal-Vant mal-libliet prinċipali fl-Ewropa. Nixtieq nixbidlek l-attenzjoni għall axis ta' bejn it-tramuntana u nofsinar tal-Europa. U nixtieq insemmi il kurutur tal-Karpati hawnhekk. dan jista joħloq ħafna rotot ta' transitu osra illi jaqdu fl-imkien il-pajizi baltiċi. U allura jteb ħafna it-trasport eh, fl-Europa tal-Vant u jaqdu ukoll ixmara xmara Dolnova u jaqqat ukoll il-Belarus u għandna wkoll l-inizjattiva tar-Rotta tal-Ħarir ħarsa holistika se toħloq iktar sinerġija bejn il-pajjiżi tal-Vant, però l-infrastruttura tat trasport trid tinbena f'dan ir-reġjun ħalli nipromuovu tkabbir ekonomiku u kummerċ bejn eh, reġjuni tal-Vant tal-Ewropa u reġjuni tal-Ponent. Toro sistemi tal-ferrovija, jiena nixtieq niġbed l-attenzjoni għal proġett li aħna applikajna għalih is-sena li għaddiet. Railing eh, ta' spidoli minn Tallinn għal eh, minn Tallinn għal Polonja u l-Greċja u t-Turkija. Eh, dinja rotta importanti immens għanna pjanijiet għal eh, infrastruttura f'dan il-qasam, mod partikolari fil-qasam tal-ferrovija, imma din il-link eh, eh, fast speed hija importanti ħafna għas taqqat il-vant tramuntana u nofsinar u toħloq l-impjiegi u tagħti stabilta l-ċittadini. Eh, barra illi iżżid ukoll ir-rwol tal-Ewropa fil-van tal-Ewropa. Mill-tieni gwerra dinjija kien hemm ħafna problemi fil-pajjiżi tal-Vant u allura nappoġġjaw kieku l-appoġġ tiegħek biex insolvu il-problemi li hemm fl-Ewropa tal-Vant. Issa is-sur Jalonen Nirri nilqawk f'dan il-komitat, ġejna l-Finlandja u kellna dibattitu interessanti ħafna ma'kom, tiftakajna. nilqawk hawnhekk. Aħna għajjimna il-mistoqsija ta' Via Baltica din hija importanti għal Finlandja wkoll. Il-Via Baltika għandha tasal sa Helsinki koll permezz ta' mina minn Tallinn sa Helsinki u eh, taqat mal-sistemi ta' ferroviji eżistenti eh, fil-Finlandja u mbagħad taqat mal- baħar artiku li jibqa' sejjer mbagħad eh, sa l-Asja. Fil-Finlandja huwa impossibbli illi iġi finanzjament tal-infrastruttura ta' traffiku ta' toroq u nista' ngħid li f'pajjiżi bħal Finlandja fejn m'hemmx appoġġ nistgħu nużaw xi tip ta' inċettivi għall investimenti tal-infrastruttura u dan naturalment se jagħti appoġġ lil dawn il-proġetti. Dan se jkun ta' benefiċċju għall-Ewropa. U allura jiena nissuġġerixxi illi nitkellmu dwar forom differenti ta' appoġġ minħabba eh, l-accelerazzjoni illi joħolqu. Fl-istess ħin nixtieq infakkarkom illi Eh, qegħdin nitkellmu fuq eh, eh, trasport tradizzjonali. U kien hemm ħafna teknoloġiji ġodda disponibbli f'dawn is-setturi. Fil-futur nistgħu nużaw il-hyperloops u anki forsi drones. Allura rridu nżommu f'moħħna l-iżvilupp ta' teknoloġi ġodda meta nkunu qegħdin nitkellmu fuq it-tenti. Grazzi. Merci beaucoup pour votre intervention. Grazie ħafna tal-kontribut ta'kom is-Sur Lofstrom. Bienvenue. Thank you, Madam Chair. Grazie ħafna nil-qawk maħna. Ir-rebiħa ta' għada fi shipping globali iriġu jiffukaw fuq soluzzjoni tajbin għall-ambjent. Is-settur marittimu fit tramutana tal-Europa kienet jimplementa teknoloġiji ġodda u innovazzjonijiet li waslu għall inqas emissjonijiet u aktar operazzjonijiet effiċjenti tal-bastimenti l-enerġija ehm, kien introdott għal fuels eh, fil-Finlandja. Il-parteċipazzjoni tal-kanali tal-bahar kienu importanti ħafna fil-proġetti u importanti li il-motorways tal-bahar jibqa' għaddejjin u jieħdu finanzjament. Fl-MFF il-ġdid tajb li jkun hemm Zida fl-investiment fl-R&D ħalli ssir it-tranzizjoni għad dekarbonizzazzjoni ma l-implementazzjoni hija importanti u kol kif qal Sur Van Dijk hemm bżonn għal proġetti piloti fejn il-finanzjament tal-Unjoni eh, ikollu rwol kruċjali. Il-finanzjament se jżid it-kabbir ekonomiku joħloq aktar impjiegi biex nisalva gwardjaw il-rwol ehm, tas setturi marittimi tagħna illi għadu qed jipproduċi ħafna affarijiet għall-industrija tad baħir Importanti nirrikonoxxu illi r-realtà eh, jiet huma differenti uh, f'partijiet differenti, per eżempju lejn il-Baltiċi, il-baħar huwa baxxa ħafna U il-Finlandja hija l-uniku pajjiż kostali fejn il-portijiet kollha eh, jifriżaw eh, matul ix-xitwa u għal mit ġurnata l baħar ukoll jiġi kopert mis-silġ u allura għandna bżonn bastimenti E, iktar b'saħħithom biex ninnavigaw fix-xitwa. Imma naturalment dan se jużaw ukoll aktar karburanti minkejja li jużaw l-aħħar teknoloġija. Huwa importanti illi ngħidu illi navigazzjoni fis-sejlx hija eh, xi ħaġa speċjalizzata u meta nagħmlu l-benchmarks m'għandniex nikkastigaw il dal pajjiżi li bil-forsi rridu ibaħru f'kondizzjonijiet bħal dawn. Grazzi ħafna ta' dan il-kumment nippruvaw nwiġbu in-notebook malajr Sinjura De Monte. Prima della domanda vorrei fare un osservazione. Grazzi President. L-ewwel L-ewwel xtaqt ngħid kemm importanti dan is-smieħ Danigrazzja lil kull min tkellem. Dan hija sessjoni li tajna naħsbu ftit u nifurmaw l-opinjoni tagħna u eventwalment kollu serjajn eh, biex ninfluwenzaw il-politiki tagħna, però bħalissa Edo eh, ħas nifsi disappuntata. Nara per eżempju illi hemm miktub sur Banes li kellu jiġi jitkellem però xi raġuni ma ġiex huwa fil-fatt għandu pożizzjoni kontra ħafna il-linja ta' Turin. Kontra dan il-proġett b'saħħa u kien involut anka ma dik il-kumpanija li qiegħda topera dan il-proġett. U allura jina nemmen illi f'dibattitu kif suppost trid ikollok persuni b'femijiet eh, differenti inkella id-diskussjoni ħaxaq lebdejjem lejn naħa waħdek ma jkollokx ma b'opinjonijiet konfliġenti. Allura, xtaqt insaqsi xinu ma l-oġġezzjonijiet li jista' jkollu ekonomist. U apparti minn hekk, dwar il-korritur tal-Balkani, xtaqt insaqsik jekk taħsibx illi eh, hemm ċertu punti iżjed diffikultużi minn oħrajn u f'dak il-każ li huma. Xtaqt insaqsi wkoll jekk hemmx investiment Ċiniż u xirwol għandhom l-investimenti miċ-Ċiniżi. Grazzi. Grazzi ħafna li Sinjura De Monte l-aħħar kellim iżda mhux l-inqas u għassur teliċka. Qed narak li għandek kaptit tiċċajta l-lum. Eh, insomma, mela, għek ma nix sempliċi smiħ, ma nanka interazzjoni mal-kollegi mill-parlamenti nazjonali, u għalek xtaqt nirreagġi xel dak l-int ntqal. Mela, l-kollega mill-Latvija xtaqt najdlu li jiva l-korritur tal-Baltiku hija priorità eh, kbira. U sar progress kbir, jina kont koordinatur għal korritur tal-Baltiku, għedniħu kost nisma lil eh, politiku Latvjan li qed jitkellem fuq dan il-proġett b'daqstant entużjażmu. Issa, lil kellim minn Romanija najdu le, mux ħanamlu distinzjoni bejn l-Europa tal-Tramuntana, tal-Van, tal-Nofsinar, le, għanna su intern u tant e, u għandu jkun hemm interkonnessjonijiet kbar, jekk qed m'hemmx dawn interkonnessjonijiet mela dak huwa tir tagħna. E, għalhekk nistiednek biex tħares lejn e, il-kwistjoni b'mod iżjed komplessiv. Smajna kommenti u koll fuq is-sef. Jena napprezza kieku fil-futur tajduna daqxejn li dejad ta'kom eh, taħsbu li s-sef u mfassal sew jew għandu ċertu affarijiet neqsin. Intom għandkom rol ukoll fuq livell nazzjonali li rrid ngħidu għalli fil-parlamenti nazzjonali għatem ċertu staġnar kemm f'affarijiet leġislativi u anka mhux. It-tenti u eh, politiki bħal dawn huma ta' suċċess bla dubju. Imma ħani kommenta fuq dak li qal is-sur Van Dijk għal xu għamel komment fil slide tiegħu fuq is-sef tnejn. mil bqija realistikament nixtieq illi tajdinna xem bħala noqqasijiet x'missu kien indirizzat u ma ġiex indirizzat. Lissur sur Van Dijk xtaqt najdlu Eh, dwar il-blending. Xidillek mill-blending? Inti rappresentant ta' port illi huwa port li jiġġenera ħafna trojtu. Allura, il-blending kif jaħdem biex jiġġenera tħul? Xirwol jista' jkollu l-blending? L-aħħar komment Kienaw minn semma il-tqassim ta' 60 jew 40% tal-izvilupp, pero dan huwa perċentwali li għamlu referenza għal livell Ewropew. Allura xtaqt tinsaqsi fil-port tijak, per eżempju, xtaħseb illi għandu jkun u ti ta' prezzek, jkun hemm iżjed simplifikazzjoni. Grazzi. Merci beaucoup, Monsieur Tenichka, que de, de questions euh, très importantes. Grazie ħafna l-sur Telichka. Mela smajna daqsxejn eh, mistoqsijiet eh, importanti mhux ħażin, mhux sar ikolkom wisq eh, ħin biex <laughs> twieġbu jiddispjaċini. Imma peress li intom moħkom itikom ħafna ħanatikom sitt <coughs> minuti kull wieħed. Ħanimxu fl-istess ordni, ħajibda l-ewwel is-sur Colson li huwa l kaptaron taf tiġi move. Inti kien hemm ħafna mistoqsijiet indirizzati lilek, mela ħanatik ftit minuti u ħanżomlok il-ħin. Grazzi ħafna, Sinjura President, minix ħanwieġeb il-mistoqsijiet kollha ħanwieġeb xi xeħut. Mela, is-Sur Rike fis-CEF hemm proġett bilan illi jkompli jixpruna l-rwol tal-koordinaturi biex jinħolqu iżjed rabtiet bejn il-proġetti eh, finanzjati mis-sef u l-koordinaturi, ġifiri naħseb illi biex fid-direzzjoni tajba. Xtaqt ukoll nitkellem fuq dan il-konflitt li kultant ikun hemm bejn proġetti kbar u proġetti żgħar. Ma naħsibx li hemm għalfejn ikun hemm dawn il-konflitti, qed nitkellmu hekk fuq kurituri li minnhom jgħaddu traffiku qaw jgħaddi traffiku qawwi u għalhekk hemm bżonn proġetti kbar, ma jfissirx li ħanwarbu l-proġetti żgħar. Il-proġett tal-ferroviji fiż-żona tal-Baltiku huwa fundamentali kemm f'termini ta' trasport u anka minħabba fid-dimensjoni ġeopolitika tiegħu biex bekk inqarbu l-pajjiżi Baltiċi u ċittadini Baltiċi iżjed lejn l-Ewropa. Fil-fema tiegħek ma jsirx dan il-proġett ikun żball kbir. Issa, dwar il-mistoqsija li għamlet lis sinjura Del Monte fuq il-mina bejn Lyon u Turin Jena minix ħanqot eh, n-argumenta ma xaħat li diġa tkellem fuq dan il-panel, pero jidher ovvju li m'għandniex l-istess opinjoni. Il-linja eżistenti mhijiex biżejjed meta tqis eh, x'rekwiżiti hemm f'termini ta' traffiku eh, hija dej wis edha għattala U l-ispejjeż tal-proġett mhumiex dawk li rajna fl-slides huma inqas. Anka jekk inti tikkonsidra forsi xi spejjeż eh, sekondarji, jidher li kien hemm eh, u l-ispejjeż huma daqs 26 biljun jew ftit inqas. It-tielet ħaġa naħseb li l-ikbar żballi li jagħmlu dawk li jitkellmu kontra din ir-rotta huwa illi mhux qed jifmu li dan huwa proġett Ewropew. Mhix sempliċement konnessjoni bejn Lyon u Turin, mhux sempliċement qed noħolqu rabta bejn l-Italja u Franza. Huwa proġett Ewropew, huwa kuritur, kuritur Ewropew illi serjati eh, serjaħlu opportunitajiet straordinarji għal fluss ta' traffiku. Is-Sur Grosh, grazzi ħafna, Sinjura President. Ħanibda l-ewwel billi nitkellem fuq il-proġett Lyon Turin. Jiena nemmen illi Waħed mill-akbar vantaġġi tal-proġett TNT huwa l-fatt li huwa mirat lejn 2030. U allura eh, nistgħu bekk nevitaw eh, ċertu dibattiti ħarqu fuq livell nazzjonali li hemm bħalissa. Jiena f'pajjiżi diġà rajt x'ġara eh, inbidlu gvernijiet, però il-prioritajiet rigward dawn il-proġetti ma nbidlux u forsi din kienet waħda mir raġunijiet għalfejn kien hemm daqstant suċċess fil-Greċja pereżempju fil-fatt għamilna żjara hemmhekk ftit tal-ġimgħat ilu. Fuq l-investimenti irridu nżommu għajnejna fuq xħajkun il-valur miżjud għal dawk il-persuni illi jiexu fiċin il-korrituri. U f'dan il-rigward tajjeb illi kuna miżjed kooperazzjoni mal-fondi strutturali. Aħna mhux qed nippruvaw sempliċement noħolqu konnessjoni mill-punt A sa punt B, qed nippruvaw naqdu natu servizz lil dawk il-persuni kollha li li jgħixu matul din ir-rotta u bekk kollaborazzjoni mas-sef nemmen li tista' tħalli ħafna frott. Dwar il-Balkani, tajjeb illi nżommu f'moħħna eh, il-missjoni tagħna li noħolqu konnessjoni. Ma rridux li naħdmu f'direzzjoni waħda biss, u rridu nużaw ukoll il-kurituri li diġà huma mwaqfa. It-tieni ħaġa rridu nadottaw ukoll standards tekniċi għall-interoperabilità biex bekk fil-futur ma nsibux eh, ma wiċna problemi tekniċi. Dwar il-mistoqsija li kienaw fuq l-investimenti mit-ċina, tijkom l-opinjoni personali tiegħi. Irridu eh, noqogħdu b'sebajnejn fil-kas tal-investimenti mit-ċina għaliex forsi bħalissa narawhom għom għax naraw il-flus eh, ġejjin. Imma fil-futur forsi ħanħalsu qares għal dawn l-investimenti tajjeb għalhekk li naħsbu fuq terminu itwal u eh, mhux noqogħdu nifirħu għax eh, qed naraw il-flus ġejjin malajr. Bħala koordinaturi forsi mhux xogħolna li noqogħdu noħorġu b'dawn il-filosofiji, però fuq smoħrajn diġajn rajna differenza bejn il-kwalità ta' proġetti li saru minn operaturi Ewropej u dawk mumiex. Dwar il-Greċja, dan huwa eżempju tajjeb ta' kontinuità u eh, ta' investiment. Fil-futur ser inkomplu nikkooperaw mal-fondi strutturali għaliex nemnu illi nistgħu nġibu ħafna iżjed valur miżjut minn dak li diġà kien hemm. Grazzi ħafna. Grazzi li Sur Grosh, tajt il-President, il suri Banjez. Madame, votre vœu de contradiction a été exaucé par... Grazzi ħafna. Is-Sur Kolsin diġa semma ħafna punti ħarqu It-tiġi Move eh, diġa spiega illi il-linja tal-ferrovija li kienem prezentament kienet wis dejqa wis attela għal bżonnijiet li jem. Fl-Svizzera kienem eh, rotta fuq oli ta' 5000 metru u l-Austria jina xira taħdem eh, mod simili. Fit snin 80 kienem 130 Ehm, il-ferrovija fuq dik il-linja, illum il-ġurnata hemm 20, ġifieri 110 inqas. Jekk kien xiena eh, li konna eh, traffiku ta' per eżempju 900.000 il-ferrovija fis-sena, araw kemm se jonqsu trakkijiet minn fuq it-toroq. Eh, dawn huma sempliċement ftit kalkoli ħfief. Jiena Permettu li ngħid li il-ħabib politiki tagħkom eh, jgħodu jabbozzaw ħafna politiki. Il-kwistjoni mhix sempliċement li l-Italja rida dan il-proġett għaliex kien fit-trattat. Eh, il-proġetti kienu hemmhekk raġuni, il-trattati jgħidu illi Franza timpenja ruħa illi se tinvesti 5 biljun iżjed fl-infrastruttura minn dak li ħajħalsu it-Taljani fuq l-infrastruttura tagħhom. Issa, jekk it-Taljani jixtiequ jħallsu iżjed għal mina transkonfinali mingħajr ma jieħdu l-ebda tip ta' ritorn minn ta' Franza, mela fidejhom ma bad jara huma kif se jispjegaw dan kollu lill-votanti. Jiena kien hemm min sejjaħ li attivist, imma ħanejdikom dan li ġej. Għala dan huma dan huma servizzi Franċiżi ċentralizzati mill-Ministeru tal-Inġinerija ċivili, il-Ministeru tal-Finanzi, il-Direttorat tat-Teżor, il-Orti tal-Awdituri, l-Uffiċċju tal-Infrastruttura, dawn kollha qalu illi dan il-proġett ekonomikament ma kienx sot. Issa l-proġett jekk tista' tkompliħ, imma l-ekonomisti mhumiex attivisti, aħna nifukaw fuq il-fatti ma dawn il-Ministeri u dawn l-uffiċċji kollha Franċiżi illi qalu illi m'hemmx eh, ċertu bażi ekonomika u ilhom jgħidu jrasu dan l-argument għal 20 sena. Però dejjem kien injorat minn ħafna gverni gvernijiet eh, suċċessivament. Però dan kollu inbidel. Il-gvern attuali u il- eh, il-Ministru tal-Finanzi, il-Ministru tat-Trasport tal-Jani ta' bħalissa iridu jiddiskutu din il-kwistjoni għaliex din il-linja tista' tnaqqas it-traffiku mit-toroq b'75%. Grazzi ħafna l sur Ibanjes, issa l sur Van Dijk. Iva, grazzi mela. Ħana labora ftit fuq dak li diġa sema. Fuq l-MFF iżjed minn 100 biljun illi ħajkun investiti f'riċerka u żvilupp u daqs 42 biljun fil-fondi sef għall-implementazzjoni ta' proġetti. U allura nista' nagħmel mistoqsija. It-qassim il-ratio bejn dawn iċ-ċifri huwa xieraq jew bżonn nifukaw iżjed fuq l-implementazzjoni. Dik hija l-mistoqsija illi xtaqt inħallihek xtaqt nagħmlilkom brabta mal-MFF. Dwar is-sef transport. Riċerka f'dan l-aħħar ħames snin u uriet li hemm 4% biss tas-sef iddedikat lil portijiet u dan mhux sempliċiment għaliex l-investimenti fil-portijiet huwa meqjus bħala investiment transkonfinali, le kultant ikun meqjus bħala investiment lokali. E, l-impatt ta' investimenti fil-portijiet huwa transkonfinali wkoll. U għalhekk l-investiment servi biex jistimola il-ġar ta' merkanzija, per eżempju fil-port tal-Awstrija, nippruvaw nistimulaw il-konnessjoni bejn it-terminals tal pahar biex bekk il-merkanzija ta' salizit anka fil-hinterland. Eh, però sfortunatament dawn it-tip ta' tip ta' pjanar mhux dejjem isir. Eh, fuq il-governanza tas sef fin-negozjati għadhom għaddejjin. Però qed naraw li hemm daqs allokazzjoni ta' 40% l-modernizzazzjoni tas sef. Din hija xi ħaġa li l-Port ta' Rotterdam ma tantx jappoġġa anke meta nqisu l-isfidi li għandna qudiemna f'termini tal-tranzizzjoni enerġetika u d-digitalizzazzjoni. Sintom saqsejtu wkoll fuq il-blending Kien hawn il-kummenta li il-Porta Rotterdam jagħmel ħafna profitti iva aħna nagħmlu ħafna profitti u l-budget tagħna dejjem ikun trasparenti. Jekk il-portijiet tagħna kollha jagħmlux profitt ma nistax ngħidilkom eh, ser jiġi adottat regolament tal-waqt u għalhekk nittamaw illi fi żmien sentejn tlieta jkun hemm iżjed trasparenza. Eh, se naħdem anke mal kollega fuq dan ir-regolament, nittamaw li kun hemm iżjed trasparenza biex inkun nista' ngħidilkom eżattament li ma partijiet jagħmlu profitti jew le. Il-profitti kollha jerġgħu jiġu investiti fil-port innifsu. Il-President titlob il-kellim jikkonkludi. Eh, il Bridge eh, jikkonkludi ħafna sussidi 200 miljon mill-gvern u ammont ieħor mill-port innifsu. Ġifiri, jekk il-blending għat isuħ bħala soluzzjoni tal-port tal Rotterdam nejdilkom li mux dejjem jaħdem, għaliex iktar se il-kreditu tal-Port ta' Rotterdam l-rati ta' interess mill-lefsi mumiex ta' stant kompetittivi meta mqablin mar-rati ta' suq. Grazzi ħafna. Naħseb li jissa nistaw inċabċbu l-kallima li kanna fuq il-panel smajna informazzjoni tajba ħafna. Il-mistoqsijiet ta'kom komplew għajmu ħafna iżjed mistoqsijiet f'moħna. Per eżempju, dwar eh, il-finanzjament tal-infrastruttura, bżon eh, forsi nħarsu l-affarijiet minn perspettiva differenti. Il-lazla ta' proġetti titkun ibbażata anka fuq trasparenza. Għaliex Lażlit li namlu aħna u mażlit illi namlu għal-ċittadini u jaffetwaw il-ħajja tagħhom ta' kuljum. Ftit ilu kien hemm xi ħadd illi għamel mistoqsija tajba ħafna, is-Sur Delgado jidilli. Huwa qal illi għanna nippruvaw eh, inċaqalqu il-ġal ta' merkanzija minn trakkijiet għal ferroviji għaliex il-tibdil fil-klima u kollu il-ġal ta' merkanzija permezz tal ferroviji jagħmel inqas ħsara. It-trasport irrit jieħu responsabilta tiegħu meta nitkellmu fuq it-tibdil fil-klima u dan bħalissa mhux qed isir. Allura rridu nxamru l-kmiem. Aħna qed naħdmu mhux biss għall-benefiċċju tagħna imma anka għall-ġid tal-pjaneta u għall-ġid tal-ġenerazzjonijiet li ġejjin. Jiena onestament nemmen illi hemm bżonn noħorġu bi strutturi ġodda. Tkellimna fuq il-linja Lyon Turin Hemm ħafna iżjed pajjiżi fejn hemm proġetti problematiċi huma problematiċi propju għaliex ma niddiskutuhomx biżejjed. Għalhekk irridu nsibu spazju għat-taħdid ħansejħilhom hekk, spazju fejn insolvu dawn il-konflitti ta' bejnietna u nippruvaw nitkellmu fuq l-affarijiet dejjem perspettiva ta' 15-20 sena oħra, ma narawx biss ħinna sal-elezzjoni li ġejja. Il-proġetti ta' infrastruttura jridu nqusuhom dejjem fuq perjodu ta' żmien itwal. Allura, sinjuri, jekk jaġobkom, eh, batlu daqxajn is-siġijiet ta' maġġembi fuq it-top table biex bekk ikun jistaw jieħdu postom il-kellima tat-tini panel. Grazzi ħafna tal-kontributi ta'kom. Se nitlob issa li t-tieni set ta' eh, membri tal-panel biex jitilaw għawek ma' ġembi. Għan diskutu issa l sfidi u l-perspettivi għal periodu ta' wara l-2020 fil-qasam tal-investimenti fl-infrastruttura ta' trasport. Ħajkonna maħna li sur Hololaj, illi huwa direttur ġenerali ta' DG Move, nitolbok tiġi għawek. Is-sur Danet huwa direttur tal departament eh, dwar il-proġetti ta' mobilta fiħdan il-Bank Ewropew tal-Investiment. Is-sur Danet, kif kontet najtu għal-kap tal-Dipartiment dwar il-proġetti ta' mobilta fiħdan il-Bank Ewropew tal-Investiment. Titiddur minn hawnhekk, minn hawnhekk mhux se tgħaddi. Imbagħad għandna wkoll lil Brian Simpson illi huwa l-koordinatur għal eh, proġett Motorways of the Sea. Kien hemm mistoqsija fuq dak il-proġett ftit ilu. Forsi tkun tista' tweġiba. Mela, ma nixtieqx inkompli ntawwal ħanadi il-kelma minnu fih l sur Hololaj illi huwa direttur ġenerali ta' DG Move. Il-membri tal-Parlamenti Nazzjonali u anka tal-Parlament Ewropew kieġobkom ipparteċipaw fid-dibattitu. Jekk tridu tintervjenu imlew il-formola oranġo biex tkunu tistgħu tagħmlu mistoqsija. Comment, il y en a qui vont sortir de la salle. Il-bqija min jixtieq joqgħod jitkellem kieġobkom uħorġu mis-sala. Jekk għandkom xi mistoqsijiet, membri u kollegi keġabkom imlew il-formula orando. Sur Hololaj, nista' nagħtilek il-kelma. Fisem DG Move, għandek seba' minuti. Thank you. Grazie, Grazzi, grazzi ħafna, President. Jena kontent li jataw l-lum u għapjaċira lija li kolli l-opportunità nitkellem u dimkom u nitkellem fuq l-infrastruttura u fuq il-finanzi taħħa huwa ċar u li dan huwa fwaqta din id-diskussjoni li għanna l-lum anki wara l-adozzjoni reċenti tal-proposta tal-Komissjoni għal finanzjamenti tal trasport eh, wara l-MFF. Nishtiq, allora nitkellem fuq il-bżonniet ta' investiment importanti li għanna għoddimna għal 2021 u ma huma previsti 500 biljun euro attenti u għanda titkompleta ruħa sal-2030. Umbat 1500 biljun għall-investimenti trasporti ġenerali. U dawn jinkludu anki in-network komprensiva U jekk iridu anki naċċeleraw it-transizjoni lejn mobilità intelligenti, allora hemm bżonn ta' investimenti ulterjuri fiż-żona urbana. L-investimenti infrastrutturali tal-2016 kienu ta' 1.8 tal-GDP u nizlu mill-2009 u dana xi 20 fil-mija inqas eh, qabel il krizi finanzjarja. U eh, eh, għadu insuffiċenti da biex jikkompensa għal snin fejn ma kienx hemm biżdejjed investimenti. Għandna sfida qudiemna. Issa wara dan l-isfolt il-Kummissjoni proponiet li l-infrastruttura ta' trasporti għadha tibqa appoġġata anki wara l-2020 b'numru ta' programmi finanzjari u strumenti u dana jinkludi mhux biss iċ-ċef imma anki l-IRDF kif eh, il-Horizon eh, Europe u anki InvestEU illi huwa suċessur tal-EFSI. Allora għanna dawn l-istrumenti għanna E, biex nżidu l-investimenti fil-infrastruttura biex naqdu u nintegraw l-Unjoni Ewropea u reġuni tagħha biex nagħtu eh, infrastruttura intelligenti, żgura, moderna, sostenibbli, benefiċi tangibbli għaċ-ċittadini Ewropej. U importanti anki li nifmu illi mingħajr l-għajnuna tal-Unjoni Ewropea l-operaturi privati u l-autoritajiet nazzjonali m'għandhomx biżejjed inġentivi biex jagħmlu l-proġetti infrastrutturali eh, gbar illi li kolom impatt Eh, transkonfinali u li jġibu fl-imkien sistemi u servizzi interoperabili. Għal din raġuni aħna rridu konċentraw fuq l-appoċ finanzjarju għal proġetti ta' valur miżjut fuq l-iskala Ewropea u nejnu l-investimenti minn sorsi oħrajn u dawn inkludu anki il-settur privat. Aħna rajna eh, mill-passat li ħafna eh, zoni kienu eh, ma ġewx investiti biżejjed u għalhekk il-Connecting Europe Facility ġamlet kella benefiċċji kbar. Il-faċilità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 xi 46.7 e, biljuni ta' euro ta' investimenti ġenerali. E, il 96 tal-budget e, diġa ġi impenjat. <coughs> Il-ċef jappoġġa il-proġetti ta' priorità ta' dimensjoni transkonfinali u xieħut minnom ta' fuqom intkom il-Brenner il Base Tunnel jew il-Rail Baltica u fil-periodu attuali un 11 biljun Eh, mill-budget ta' koezjoni eh, ġi fid-ċef u il-100% tal-envelop diġaġi ġi allokat. U dan juri kemm kem kien hemm interess lejn dan il-finanzjamenti eh, ċef u anki fuq kif ġi E e programmat e, l-istrument. Il-proposta l-ġdida 2021-2027 il-pipeline solidu u anki il-valur miżjut wasal il-Komissjoni għal biex namlu proposta aktar ambizjuża għal-ċef2 għal trasport fiha 30.6 biljun euro għal periodu għal dan il-periodu. U dan jifisser xi zida ta' xi 30% meta nqablu għal periodu attuali. Hawnhekk nixtieq nilqa l-appoġġ sinifikanti, importanti u kontinwu tal-Parlament Ewropew għal eh, dan il-Connecting Europe Facility. Il-proposta tagħna għal ċef il-ġdida taqbel mal-punti prinċipali li ġew imsemmija fir-riżoluzzjoni tal-Parlament għal 31 ta' Mejju tal-2018 eh, tal-pilastru ta' trasporti fuq il-Connecting Europe Facility. Issa, meta nqasmu aħna dawn il-ċifri, il-proposta għal ċefi bażata fuq l-envelop ġenerali ta' xi 12.8 biljuni u anki 6.5 biljuni envelop għal mobilta militari. Issa, Skont il-impegni tal-Unjoni biex nimplementaw il ftajm ta' Pariġi, aħna san inkludu anki eh, target ta' xi 25% tal-ispiża tal-Unjoni Ewropea li tikkontribwixxi għall-klima u l-kontribuzzjoni prinċipali se tiġi minn antiċef b'xi mira ta' 60% għall-envelope. Il-fokus tagħna se jibqa' fuq l-iżvilupp tal-networks trans-Ewropej bi priorità partikolari għal sezzjonijiet transkonfinali u fuq il-missing eh, links ta' TNT li għanda tiġi kompletata sal-2030. U għonek irridu nizguraw il-kontinuità biex inkompletaw anki il-proġetti attuali. Eh, fl-istess ħin, il-proposta tagħna tagħmel enfasi ħafna ikbar fuq il-modernizzazzjoni tal-infrastruttura rridu nsostnu l-sforzi tagħna għal ġestjoni uh, u għas sistemi ta' sikurezza bħal Cesar u RTMS biex nikkompletaw l-implementazzjoni tagħhom. Id-digitalizzazzjoni għandha tażal kull imkien għandna nkunu katalisti ta' rivoluzzjoni ta' mobilità fuq l-automazzjoni, integrazzjoni modali u anki servizzi ta' mobilità ġdida. Fl-istess ħin rridu nagħmlu iktar sikurezza, iktar siguri u iktar resilienti. Għal-programm futur allura sej se jisfrutta b-mod iktar effettiv bejn it-trasporta, it-trasporti l-infrastruttura digitali u l-infrastruttura enerġetika. B-mod partikolari se jkun hemm soluzzjonijiet ta' infrastruttura innovativi eh, u barra minn il-trasporti sef se tikludi anki dimensjoni ġdida illi eh, diġa semmejta qabel. Il-mobilità militari li ha komponenti importanti tal inizjativi ġodda proposti fil-kooperazzjoni għad difiza U dinra hija ħat appoġġa l-infrastruttura ta' użu doppju. E, e ġifiri l-infrastruttura neċessarja mobilità militarja e, bazata anki fuq il-bżonnijiet ċivili. Peress li din tiġi fin-network tenti dawn il-fondi se jgħinu biex nikompletaw network iktar malajr u nikontribwixxu anki iktar mobilità għal forzi armati. Se jkun situazzjoni win-win fit-trasport u fit difiza Nishterra ċaħġa jessa fuq l-investiju. Il-SEF se jiġu integrati mill-appoċ ta' finanzi innovativi eh, b-11.5 biljuni allokati għal proġetti infrastrutturali il-fokus se jkun fuq il-fallimenti tassu u anki fuq situazzjonijiet subottimali. L-Istati membri jistaw jikontribwixxew anku anki biex jippermettu eh, dawn il-fallimenti u anki fuq il-vojt ta' investimenti biex nżidu l-parteċipazzjoni ta' settur privat fil-finanzi tal-infrastruttura ta' trasporti eh, kemm fil-irridu eh, nizviluppaw kemm il-faċilitajiet ta' blending u anki it bit ta' blending Eh, u biex namlu anki finanzi mill-EIB, mill-banek nazjonali u anki banek privati, għanna anki esperienza pozitiva bil-blending f'ħafna stati membri mill-fondi tal-ċef kif ukoll anki dawn il-blending li kienu ta' suċess u sen komplu nibnu fuq din l-esperjenza. Allora, nikonkludi u biex nqassar. Nista nizgurakom li sen komplu nsibu mezzi biex namlu biex nużaw il-fundi pubbliċi, namlu eh, proċessi ta' streamlining u namlu approċ komprensiv għal bżonni ta' investimenti. U il-pipeline huwa proġett importanti, rridu nipreparaw għalih u għanna anki eh, għax minajr il-proġett għanna mhuwiex possibbli naslu għal proġetti ta' kualità illi mbaħt se jiġu eh, approvati. U it-trak rekord tana juri kemm aħna impenjati u l fat anki li l-Istati membri femmu kif iridu il-proġetti tagħhom jippreżentawhom. Unjoni li tipproteġġi is-saħħa u tiddefendi għandha bżonn ta' infrastruttura qawwija u għal din raġuni jiena norbot fuq l-appoġġ tal-Parlament Ewropew u anki tal-Parlamenti Nazzjonali biex nipromovu e, eh, e, eh, strumenti ta' finanzjament tal-infrastruttura ta' trasporti fil-perjodu li mis eh, tal-programmazzjoni. E, tal Grazzi. Essa nat il-mikrofonu li sur Danet, il huwa direttur tal-Departiment tal-Proġetti uh, tal-Mobilità tal-IIB. Sema minuti. Grazzi, President, grazzi anki tal-istidina. Il-IIB appoġġat proġetti Ewropej, ila tappoġġa 60 sena. Il-bank hija waħda mill istruzzjonijiet oriġinali Maħlu għam bitrattat ta' Ruma għal daqstant li l-Bank ta' Bitment huwa proprjetà tal-Istati membri huwa l-unika istituzzjoni finanzjarja li illi hija tal-proprjetà tal-Istati membri u tal-Istati membri biss. Il-min irrit nagħti sinjal biex innavanza is-slides. Mela s-sena li għaddejt aħna investejna iktar minn 78 biljuni fi proġetti Ewropej, fi setturi kollha tal-ekonomija. Din hija kisba kbira. Fil-fatt, l-IB e hija waħda mill-ikbar strumenti ta' suċċess li qatt ġew maħluqa għaliex għal xi 20 biljun ta' kapital imħallas il-bank eh, għanda valur ta' iktar minn 500 biljuni. Meta hemm min jitkellem fuq l-istrumenti finanzjarri rridu niftakru li din il-bank hija waħda mill-ikbar strumenti ta' suċċess li qatt ġiet maħluqa. Ok, għandi kontroll tal-slides jgħid il-kellim. Mela, fis-snin aħna żviluppajna l-prodotti tagħna mill-self, illi għaw għadam l iktar attivitajiet importanti un bat naddu għal blending eh, u anki risorsi oħrajn finanzjari flimkien mal-Kommissjoni, ġifiri, u essa qed namlu anki ġestjoni ta' ċerti eh, mandati ta' pariri eh, u promozjoni ta' proġetti għall-Istati membri mħafna inizjativi li ta' minn wieħed isemmi, forsi ħafna minnhom intkom ta' fuq Jaspers, Henrik, eh, Epek, eh, wa ċentru eh, pubbliku privat, ħafna stati membri ħadu benefikaw minnu daw eti ikomplu din hija ħaġa importanti mill-attività tagħna. Fil-dawn is-snin il-xer tal ta fil trasporti fil-banek qed nagħtu xi 12 biljun ta' self kull sena u dan għal setturi kollha ta' trasporti. Imma iktar eh, minn nofs, xi nofs bej wieħed u ieħor eh, fil-ferrovija eh, urbana u interurbana. U hemm anki servizzi oħrajn fi servizzi ta' trasport, ninvestu anki hemmhekk. Mela, kelma fuq l-EFSI, entkom smajtu fuq il-pjan Juncker, Eh, il-pjan Junger oriġinali sa sa jintem kien ta' suċess kbir se ġestis u il-bank essenzjalment ta' ċi 315 biljun ta' investimenti eh, flimkien ma' investimenti tal-Kummissjoni. Din ġit estiza u issa l-mira ġdida hija din li ġeneraw xi 500 biljun euro ta' investimenti leveraged fl-setturi kollha Il-trasporti koll kellha xi 25 biljuni li ġew ġenerati fis-settur ta' trasport. Nħarsu il qoddim fil-futur u għandna ħafna sfidi fis-settur tat trasporti u intkom kollha ta' bihom. Eh, n-nis prezenti għaw l-ikbar sfida, pero hija dik tal-finanza. Aħna smajna diskussjonijiet jekk hemmx disponibilità ta' finanzi, mal fatt huwa illi l-Europa ma kienx qed tinvesti biżejjed f'dawn l-aħħar xar snin mill-kriżi finanzjarja law. U bħalissa qed jinbena backlog it-trasporti huwa wieħed mill-setturi li fiha meta ma jkunx hemm biżejjed investimenti ma tindunax, però mbagħad ftit ftit mbagħad isir kriżi fit-trasporti f'ħafna anki fil-stati membri ġodda u anki fil-dawk l-odma. U dan il-backlog u bat qed Eh, irridu nżiduh mal- mal-finanzjamenti eh, sostenibli fis settur u anki l-affarijiet ġodda għal daqstant li sfida kbira li wieħed ifittex eh, il-finanzjamenti fit-trasport dejjem qed jikber. U allura diskussjoni fuq kif ah, daw risorsi l-aħjar mod kif huwa l-aħjar mod biex insibuhom dawn ir-risorsi u biex nonfqhom hija ħaġa illi qed naħdem ħafna fuq f'dawn l-aħħar snin. Kif nistgħu nipprioritizzawhom? dawn l-affarijiet. Diġà kien hemm xi diskussjoni fuq kif għandhom jiġu bażati fil-EIB aħna bl-istatut aħna rridu ninvestu fi prodotti eh, ta' investiment produttivi eh, għal eh, stant rridu jkunu proġetti ekonomikament produttivi u għandu jkollhom il-priorità. Il Unħallikom b'din din hija l-aħjar slajd tiegħi niqafa u nisma' dak illi għandkom xi tajdu u l-mistoqsijiet li tixtiequ tagħmlu li iktar tard. <clears throat> Grazzi, Sur Donet. Issa nati il-mikrofonu lil Brian Simpson, il huwa il-koordinatur Ewropew għal Motorways of the Sea. Brian. Grazzi, President. Bħal periodu li jina kont president ta, tal-Komitat Trasport, jina dejjem ipprovajt illi namel e, nitkellem a favur ta' iktar investimenti u dejjem kienu jappoġġaw il-membri tal-Komitat. Issa għanna e, e, l-istrumenti biex dana namluħ b'mod e, koerenti fil-politika ta' TNT u ta' ċef. Il-ħidma hija e, kbira, sfida kbira U rajna aħna ħafna ċifri fuq dak li għanna bżon eh, sa' kem eh, naslu għal implementazzjoni sal-2013. <coughs> Kienet eh, l-anijiet tagħna kienu ta' suċess il-proġetti ta' valur oli. Barra minn hekk jekk aħna nżidu 11 biljuni mill-proġett ta' koezjoni li qed jweduna u fl-aħħar nistgħu naraw illi eh, qed naraw issa riżultati fil-infrastruttura ta' trasporti. Issa irridu nibnu fuq dawn il-kisbiet u ċef fil- fil-perspettiva finanzjarja l missa tkun importanti ras kemm kienet fil-MFF eh, eh, li għaddit għanna bżon tal appoġġ tagħkom fil-parlamenti nazzjonali u fil-Parlament Ewropew biex it-trasport jieħu il-parti tiegħu. Aħna bekk il-ħolmiet tagħna jibqgħu jibqgħu eh, jekk ma jkunix l-appoġġ il-ħolmiet tagħna se jibqgħu ħolma u ma jissirux għat realtà. Il-proposta ta' din is-sena se jkunu 30 biljun euro illi naf nafu li ħafna minnkom jaraw bħala tnaqis. is Pero meta wieħed is li r-Renju se jitla ir-Renju issa eh, l-Ewropa hija hija ċifra tajba. Bħala koordinatur tal-Motorways of the Sea, of the Sea, intkom tistennew li jiena se se niddefendi is-settur tal-baħar. Dan eh, dan is-settur dejjem eh, kienet kienet l-iktar waħda importanti fir-riżorsi kemmija importanti dan is-settur għall-ekonomija eh, tal-Ewropa kollha kemm Aħna aħna aħna qegħdin fuq qudiem fil- fil-rol stabli, koerenti, fl-iżvilupp tal-infrastruttura u aħna fl-modi eh, eh, infaqna 380 biljun Eh, euro, issa meta wieħed is illi għanna iktar minn 300 porti definiti fil-TNT u 79 minnom huma fuq il-kuruturi, fuq il-disa kuruturi. U dawn il-porti għandhom rol kruċali fil-portijiet għandhom rol kruċali fil-ħajja tana għaliex allura il-marittima tiħu bis l fil-mija tal-finanzjamenti. Tal, tal, tal Eh, hemm din il-politika titbiddel u il-SEF2 eh, u nistgħu nibdew fil-SEF2 irridu natu li trasport marittimu eh, il-parti tagħha. Naturalment irridu insibu l-prioritajiet fil-opinjoni tiegħi l-iktar kwistjonijiet importanti fis-settur u fil-fazi tranzizjonali bejn ċef wieħed u ċef tnejn huma propju li nisemplifikaw l-amministrazzjoni, namlu single window u nipreparaw l-industrija marittima għal 2020. Eh, Irridu eh, namlu iktar digitalizzazzjoni u rridu anki naħdmu fuq l-importazzjoni. Eh, Sakem biex l-industrija tkun tista' tilħaq il-bżonnijiet. Eh, bekk inkunu suffiċenti u nkunu nistaw nintegraw il-Motorways of the Sea mal-tenti li l-em mill-2020. U biex namlu dan aħna namlu previżjoni li jesed u minna xie 5 biljoni. Allora membri, tuna l-istrumenti u aħna nistaw, nistaw mwedkom li aħna eh, il-ħidma namluwa. Għatem ħafna xie sir Però l-koordinaturi tana kollu ma dedikati biex dana eh, iseħ. Nir-ringrazzjakum għall appoġġ li tajtuni fil-modi u jiena nispera illi fl-aħħar il-marittima se tsir li ħaġa importanti fil-network eh, ta' trasporti. Grazie ħafna Brian. U issa se nibdew id-dibattitu. kif naħseb li realizzajtu għajna lura fil-ħin pasoltu. U allura nixtieq insaqsi lil kulħadd biex jirrispetta il-ħin ta' design sekonda, minuta u nofs. Għax mbagħad jiġi l-Kummissarju Ettinger u ma rridux inħalluh eh, jistenna. Nibdew bis-Sur Delgado minn Spanja. Għandek minuta u nos, Sur Delgado. Iva għal nafsanar tajjeb, aħna naturalment favur illi jizdidu il sussidi fil-permezz tal-Connecting Europe Facility dan huwa mekkanizmu li lu jintuża mill-2014 biex jiffinanzja proġetti biex niżviluppaw in-networks Ewropej ta' trasport. Dan huwa mekkanizmu illi eh, irrid jagħti biżejjed sussidi biex il-xogħol diġà pjanat jitwettaq. Dejjem skont il-bżonnijiet identifikati mill-Istati membri u li l-Istati membri kunu indikaw lill-Kummissjoni eh, naturalment. Jaħna eh, nappoġġaw illi eh, l-istrument li jibqaw jintużaw strumenti finanzjarji innovattivi biex titlesta din il-network. Per eżempju, Spanja da edha t-tipjana li sar 2030 ser fuq 50 biljun eh, euro b'kollox ġifra 10% tan-netwerk totali. U apparti minn hekk hemm ukoll ċertu fondi l-Ispanja tirċivi minn entitajiet oħrajn fosthom pereżempju l-Bank Ewropew tal-Investiment il-finanzja <coughs> eh, proġett pereżempju fir-reġjun ta' Pajjiż Basku. Aħna eh, u naqblu illi il-networks marittimi għanna għom eh, spinta wkoll. Grazzi ħafna. Merci, Monsieur. Grazzi ħafna, Sur Delgado. Issa, Surinka mid-Danimarka. Mikrofonu għal-kellim. Grazzi ħafna, President. Eżis kollegi, aħna l-kolli naħdmu fl-infrastruttura fil-ħajja ta' kuljum tagħna nafu il-pressjoni kbira li hemm u l-bżonn li ninvestu f'toroq aħjar, ferroviji aktar ehm, maġla, però l-Unjoni Ewropea tiddependi fuq eh, l-investimenti transkonfinali però l-sfida hawnhekk hi illi għal pajjiż individwali hemm riskju finanzjarju kbir marbut ma dan l-investament eh, enormi illi irrid jagħmel. Il-popolazzjoni xettika dwar dan hemm komplessitajiet legali, hemm leġislazzjoni ambjentali li hija differenti minn pajjiż għall ieħor u allura hemm bżon politiċi ta' vera biex jemexxu dawn il-proġetti transkonfinali meta jiġri hekk ir-riżultati dejjem ikun eċċellenti. Aħna fil-Danimarka eh, għandna riżultati tajbin ħafna kemm finanzjarji kif ukoll kulturali u anki eh, fid-demografija għanna esperjenzi tajbin biss bi proġetti transkonfinali u l-Unjoni Ewropea tiddependi fuq dan. Impossibbli illi inti eh, ma tamilx tagħmel din il-ħaġa jekk inti ma tużax il-finanzi tal-Unjoni Ewropea għaliex dawn il-finanzi inaqsu eh, il-problemi li hemm bħal pereżempju li naqsu l-emissjonijiet ta' diossidu tal-karbonju. Grazzi ħafna. Issa l-onorevoli eh, is-Sinjura Azanda għal żewġ minuti. Grazzi, grazzi President. Jena nishtin ringrazzja li sur Hololaj tal-prezentazzjoni tija u tal-entuzjazmu illi dejjem juri. Kultant jagħti l-impressjoni illi hemm miżet entuzjazmu milli fil-verità hemm. Imma eh, jagħmel sew fil-fatt. Jiena xtaqt inkompli nikkommenta fuq dak li qabel ma rnexxilix insemmi. Iġifieri, per eżempju, il-bżonn illi sef fil ġdid e, naraw illi konna fil-kas ta' sef e, dwar it-telekomunikazzjoni u sef ta' enerġija naraw illi hemm rabta aħjar bejnietom biex ma jġiġ bħal aħħar darba fejn rajna li kienem approċċi differenti ħafna, ġviri naħseb illi issa supposta li tal-limna u eh, naħdmu eh, b'kollaborazzjoni akbar. Nixtieq nfakkar ukoll illi jekk ikun hemm iżjed sinerġiji nistgħu niksbu iżjed affarijiet hemm il-kwistjoni tal-mobilità elettrika, mobilità alternattiva. Eh, dina hija iġib magħha sfida kbira Iġifiri l-infrastrutturi għandek bżonn inti biex tiċċarġa batteriji, biex tħaddem karozzi elettriċi, eccetera u ma kolla affarijiet li rridu nżommu f'moħna. L-istorħala lejx taqt najdlu iva għan sinerġija b'saħħita eh, anka mal-pjan ta' difiża u mal-pjan Orizzont Ewropa illi irridu naraw illi kuna miżjed kontinuità jew jew rabta żjed b'saħħita anka ma' dawn il-proġetti li semmejt. Issa, is-sur uh, Janet mill-Bank Ewropew tal-Investimenti xat najdlu li sar ikun hemm bżonn anka minn dak li nafu mill-industrija eh, li dawn il-korrituri eh, kollhom eh, isirilhom proġetti kbar, proġetti li mhux biss jimlew fejn hemm nuqqas ta' links imma iġibu magħhom ukoll valur miżjud. U dan nemmen li rridu żommu f'moħħna biex Eh, ma neliminawx il-possibilità illi eh, naqdu flimkien il-network bażiku ma' network iżjed globali. Issa, peress li ħajkun hemm kofinanzjament, il-Kommissjoni pjuttost ambizjuża dwar dan, naraw daqsxejn jekk eh, il-Parlament ukoll jaqbilx u jekk ikunx hemm progress fil-Kunsill għax il-Kunsill għandu ħabta iwaqqaf l-affarijiet. Grazzi ħafna Is-Sur Kamaheros. Minuta u nofsa lik. Grazzi, Signora President. Jina naqbel motiħ ma' Sur Simpson. Huwa qal il-finanzjament ta' trasport bil-bahar rrit jiżdied. L-anijiet huma tajbin bħala Unjoni għanna għanijiet tajbin għal koezjoni territorjali imma ħafna drabi il-mizuri u regolamenti ituna riżultati bil-kontra. Mux korret li timplementa miżuri orizzontali, rridu neżimmanaw l-ispeċifitajiet u għabazi ta' dan un bad nimplementaw il-mizuri eżempju wieħed jew tnej li nixtieq insemmi. Fil-Greċja għanna 6000 gżira u blat zaħire. 115 minnom biss jiexu n-nis fuqom. U għallura naraw eh, iċ-ċertifikazzjoni fil-frontieri tal-Unjoni Ewropea għaliex inqisu l-ispeċifiċitajiet tal-gżejjer li huma iżolati biex kontejner jasal miċina għal Porta Pireus iqum ħames 100 euro. Biex imur minn Perejos għal gżira zaħira għanna bżon 1500 euro għal ftit kilometri. Allura din tistejħ koezjoni ħanala Iva. Eżempju ieħor, il-kabotaġ fl-2004 flok kellna ir-riżultati tal-kompetizzjoni biex nżidu iċ-ċirkolizzjoni ħilsa Eh, ta' servizzi fil-qasam marittomi u kena riżultat bil-kontra minn flok. Ħloqna il-monopoli u eh, il basimenti ma jridux imorru fil-gżejjer iż-żar għax dan um ħafna flus. Grazzi ħafna. Monsieur Nikolik de Serbi. Ah, c'est madame, excusez-moi. La parole est à vous. Grazzi ħafna, issu Nikolik. Dear colleagues, in the context of this session and uh, the addition to the presentation of my colleague from Senzit eh, mal-kollega mis Serbia jien rrit ngħid illi eh, l-isfidi huma ħafna fl-infrastruttura tat-trasport dan eh, għandu xaqsam mal-periodu tal-2020. Irrid ikonna mezzi ta' finanzjament għal proġetti. Il-proġetti se jkunu finanzjati mill-Organizzazzjoni Finanzjarja Nazzjonali permezz ta' fondi l-IBA, is-SEF u anki il-qafas tal-Balkani. U anki mill-budget tal-Repubblika tas-Serbja Min barra il-modelli ta' finanzjament għanna sfida oħra l-implementazzjoni tal-PPPs mill-finanzjament fu proġetti ta' infrastrutturare. L-implementazzjoni ta' daw il-proġetti tal-Balkani se wassal għal applikazzjoni ma' pajizi tal-viċinat biex ikollna aktar biex ikollu aktar importanza reġjonali. Se jkollna miżuri biex il-proġetti isaħħu malajr kemm jista' jkun din hija sfida oħra. Il-kem l-limis. Grazzi ħafna. Jiena najt li rridu nitalmu mill-żbalji tagħna 25 sena ilu kien hemm il-mina ta' Gotad bejn l-Italja u l-Svizzera. Madana kollu, issa għanna il lion Turin, rridu nifinanza, għanna il-Pasta Bremnen, u hemm xogħol li għadu ma sarx. Irridu nassiguraw illi jekk nibdew proġett nispiċċawh mhux nibdew 27 proġett ieħor. X'inhuma il-konsegwenzi ta' aġir ta' dan it-tip. Is-settur transkonfinali huwa importanti ħafna sew qed tgħidu għandna dawn id-design proġett żgħir illi se jidħlu f'dan il-proġett kbir. Ejja naħsbu f'daw il-proġetti il-gbar. Aħna ma nistawx nibdlu tibdil fil-klima. Eja nifukaw fuq il-proġetti żara, volja mux daqsek ta' interess għal-banek. Pero jekk natu kasom, se namlu passi kbar fil-protezzjoni tal-klima u anki fl-iżvilupp tal-proġetti, nitalmu mill-passat ma namlu żbalji. Grazzi. Merci, Monsieur Kramer. Monsieur Costa Silva. Allez-y. Monsieur Costa Silva. Obrigado, Sr. Muito. Grazie ħafna, President. Grazie lil kulħadd. Se nibda b'mistoqsija. xin il-possibilità li kuħat jimxi l-qoddim fl-imkien? Għax jek se jkonna approċ kompetittiv, u ta' spiss ikollna approċċa dan it-tip, allura se jkollna eh, nuqqas ta' opportunità illi reġuni reġjuni iż-żar ikunu jistaw jimxu bl-istess pass għal reġuni avanzati. Aħna hawnhekk qegħdin nitkellmu dwar l-infrastrutturi intermodali, settur marittimu, settur tal-ferroviji, ecc. ecc. Jekk dan kollox huwa pozittiv li eh, ninvestu aktar flus eh, se tkun xi ħaġa pożittiva wkoll imma l-koeżjoni hija l-iktar ħaġa importanti. Din hija xejra li għandna, jiġifieri li aħna se nirriskjaw illi konna differenzi kbar bejn ir-reġjuni, se jkollna speeds differenti bejn ir-reġjuni, irridu nevitaw dil ħaġa u allura nħeġġeġkom tħarsu lejn il-miżuri u l-programmi b'mod koerenti għal ħadd ma jibqa' lura. Grazzi ħafna. Is-Sur Toma. Hmm. Grazzi, President. Jina naħseb li għanna bżon aktar ħin għall-interventi tagħna għax dan il-qasam huwa importanti ħafna. U dan is-smieħ huwa tajjeb ħafna wkoll. Qegħdin nitkellmu dwar il-perjodu ta' wara l-2020 biex inkunu kostrittivi rridu inqisu id-differenzi fl-infrastruttura bejn il-vant u l-punent tal-Ewropa. L-istrateġija ta' wara l-2020 tal-Unjoni Ewropea għandha tiffoka fuq eh, infrastruttura aħjar fil-vant tal-Ewropa u jiena naħseb li għandna nifukaw fuq tlet aspetti prinċipali. Irridu ninkoraġġixxu mod pro-Ewropew għal stati membri futuri bħal per eżempju l-Ukrajna u l-Moldova. It-tieni ħaġa Rridu nassiguraw illi ir-reġjuni barra mill-Unjoni Ewropea jiżviluppaw ukoll u tielet ħaġa hi li rridu nassiguraw li dawn iż-żoni ikollhom aċċess għal suq Ewropew f'termini ta' investiment ukoll Jiena nishtiq kittina sommarju tal-istrateġija ta' wara l-2020 ta' dawn iż-żoni tad-dinja għal pajjiżi eh, fil-vant tal-Ewropa kif ukoll għal parti ta' fuq ta' Rumanija. Għandi mistoqsija għassur Danit il-bank li qed tirrappreżenta inti. Possibbli li dan il-bank ikun involut fil- motorway A8 li apparti mit-tenti fir-Rumanija possibbli li l-bank involvi ruħu f'dan ix-xogħol issa il-kellim li jmiss għal minuta u nofs. Grazzi ħafna President, jina verament kontent illi il-Parlament Nazzjonali għawnek qed eh, jagħmel dan ix-xogħol għax diskussjoni tajba ħafna. Għandi żewġ eh, mistoqsija ta' Sur Xololaj u eh, mistoqsija l ib Ir-referenza li Sur Xololaj għamel illi 60% tal-sef fil-futur irrit jintuża għal miri tal-klima fit-trasport, eh, xi fisser eżatt. Tiqda fit-tieni parti tal-proposta, dan se jfisser li musa nużaw aktar it-toroq kollox eh, sejġi tajjeb għall-ambjent, u mbagħad mistoqsija għal ħololaj oħra ma t tinvestu aktar għal finanzjament eh, minn fuq milli nużaw sussidji fuq skala żgħira. Rridu naħsbu fit-termini ta' blending. Issa, rappresentant tal ib u qal li rati ta' interessi huma oljien wis jew baxxi wis dan ifisser li l-banek kummerċjali ta' spiss ma jsibuhomx ta' interess. Issa, komment partikolari kien dan għalhekk nixtieq spjegazzjoni fuq. Maġ non podemos simplesmente ignorar uma contra. Grazzi ħafna. Aħna ma nistawx ninjaraw kontradizzjoni meta qegħdin nitkellmu fuq it-trasport u l-infrastruttura marbuta miegħu minnaħa nitkellmu fuq investimenti biex nimmodernizzaw is-settur tat-trasport min-naħa l-oħra nieħdu l-eżempju tal-Portugal fejn kellna kull tip ta' limiti imposti fuqna sa ftit xurilu il-Eurostat qal illi għanna iktar kilometri ta' ferrovija milli ta' toro. Ħlif għal Portugal. Portugal u għall-uniku pajjiż li għandu inqas binari tal-ferrovija milli għandu toro dan minħabba snin ta' austerità illi maħallewniex ninvestu f'dawn iż-żoni. L-PPPs jibqaw jixorbu ir-riżorsi pubbliċi u l-austerità li tkompli fil-Portugal verament waslet biex ma minniex investimenti f'dan il-qasam. U allura meta nħarsu lejn eh, eh, l-iskeda għal wara l-2020 naraw li ħajkun hemm aktar koeżjoni imma nħossu illi xorta se jkollna ħafna problemi. Is-sistema tagħna falliet u l-affarijiet se jibqgħu sejrin għall-lar. Grazzi ħafna. Grazzi Sur Balsis. Mill-Litwanja. Eżis kollegi. Nistaw nitkellmu għal sijat sħaħ dwar kemmu sabiħ Eh, il-proġett ta' tenti, imma jekk mhux se investu fih, se jmud dal-proġett. U allura f'dan il-kuntest irrid ngħid li il-proposta tal-Komissjoni għas-sef eh, ta' wara l-2020 mhumiex biżejjed u ma jikkorrispondux mal-bżonnijiet tal-Litwanja u pajjiżi oħra ta' koeżjoni. 70% mhux biżejjed aħna insistu illi il-level ikun ta' 85% sabiex bekk aħna jkonna daw il-proġetti ta' tenti illi jimxu b'mod ta' suċċett. Issa, il-proġett ta' Rail Baltica dan suppost eh, se jaqat il-kapitali ta' tlet pajizi Baltiċi eh, plas dawk tal-Finlandja u l-Polonja imma b'xi mod il-Kommissjoni tiffinanza b'85% eh, tal-Inuriga imma tirrifjuta illi tiffinanzja il-kapitali Vilnius. U allura aħna ma nistawx naqblu ma din il-proposta. Ikolli najt illi jekk is-CEF ma jirrikonoxxix il-konnessjoni ta' Vilnius, il-proġett kollu ta' Rail Baltica jista' jkun iperikolizzat. U għallura nixtieq Nejt eh, surħol l-laj ġibni dwar dan. Eh. Il-kofinance finanzjament eh, propost sa' 50% mhux biżejjed għax il-minimu għandu jkun 70% bħala regola u iktar oli għal proġetti transkonfinali. Iġifiri, jekk il-Kummissjoni taħseb illi Rail Baltica hija daqshekk importanti għall-Ewropa, l-Ewropa trid tieħu sib eh, dan il-proġett u l-kontinuità għandha titkompla. Grazzi ħafna, grazzi ħafna. Is-sur Pixu. Mela, lura għal-kwistjoni tal-Ion Turin għax ħafna jiddibattu fuqa. Dan mhux proġett Franko-Taljan eh, finanzjat mill-Europa, huwa proġett tal-Europa kollha fuq livell ambientali u fuq livell ta' konnessjoni rrid infakkarkom eh, illi il kummissjoni ma tarax frontieri. Dal-proġett għajem interess kbir. Il-senatur Franċis għal illi verament irrit jagħmel dal-proġett b'mod sew ħalli ikolna dan il-proġett mis San Ġorjan għal Suza fl-Italja. Meta nitkellmu fuq eh, ir-rotot, din hija xi ħaġa li diġà ġiet indirizzata mill-Kumitat fi Franza. U rridu nadattaw għall-infrastruttura li għandna. Meta nitkellmu fuq l-evalwazzjoni tal-Parlamentu tal-Kunsill ngħidu illi kien hemm suċċess f'terminu ta' appoġġ għal proġetti tentiv dal-kuntest partikolari jiena nappoġġa l-idea illi il-Kummissjoni Ewropea trid tappoġġa il-proġetti b'karbonju baċ u tappoġġa wkoll alternattivi għad trasport bl-art, ġifiri billi nużaw karburanti eh, tajbin għall-ambjent, jew inkella namlu il- ehm, mixja lejn trasport bil-ferrovija. Importanti li aħna nassiguraw illi ikonna koordinament bej li jemju programmi oħra fl-Europa biex nassiguraw illi ikonna kemm jista' jkun faċiltajiet u nħossu li huwa importanti ħafna illi ikollna proġett komunali illi nkunu nafu nistgħu naqsmu l-Ewropa b'mod faċli din ġiġa għala il-President Macron. Grazzi is-sur Soster issa fidejk. Se nerġa' nirrepeti ftit kliem minn dak li qal il-kollega li twan nieħu din l-opportunità biex eh, nikkumenta fuq il-fund il-finanzjament tat trasport fil-qassam tal-qafas finanzjarju. Tajjeb li nżidu l-kompetittività u eh, inqarbu il-pajjiżi Ewropej. Tajjeb li nifukaw fuq il-valur miżjud eh, tal-finanzjament l-opportunitajiet ta' trasport konfinali huma tajbin ħafna u allura tajb li l-Unjoni tappoġġa proġetti ta' dan it-tip. Is-sef tatna valur għal fat li saru proġetti li kieku kienu jkunu diffiċli minn l-għajnuna tagħha, il kummissjoni propona, proponiet il-CF eh, se tkompli għal periodu li jmiss. Eh Il-proposta ġdida ta' sef tagħti bażi tajba għal investimenti f'pajjiżi ta' koeżjoni. Elementi ġodda bħal pereżempju kompetizzjoni, u l-appoġġ finanzjarju biex nżidu nżidu l-mobilità militari eh, dejjem jintlaqgħu tajjeb importanti li proġetti li ġew sviluppati fil-qafas tal-MFF preżenti ikunu jistgħu jintemmu eh, bl-appoġġ tal-Unjoni fl-MFF li jmiss. Eh, Rail Baltica hija xi ħaġa importanti għax se taqgħet il-Baltiċi mal-Polonja u l-Finlandja u eh, se toħloq kurdur ekonomiku ieħor. Hemm bżonn li inkomplu nappoġġaw dawn il-proġetti. Grazzi. Merci beaucoup et je m'étais inscrite. Grazzi ħafna. Jienu koll għandi xi mistoqsijiet għal kellima tagħna, sur pixu jiena naqbel ma dak li qed inti dan mhux dibattitu fuq Lion Turin ma dana kollu Eh, verament rejt problema li kulħadd jafa mill-istati membri din hija kwistjoni ta' tniġis. Issa, x'se nagħmlu minn issa sal-2026 rigward it tniġis irridu namlu xi ħaġa kontra t tniġis issa x'kwistjoni ta' saħħa pubblika u naqblu hemmhekk jiena nixtieq ngħid illi illum hemm bżonn skala xirqa ta' mobilta fis-sef. Importanti li namlu dan biex nassiguraw li konna il-network eh, kif suppost eh, transkonfinali u bej reġjuni kollha tagħna. Is-sef irrid ikollu toolkits effiċjenti biex jaħdem imma ma rridux ninsew li hemm ukoll il-fondi ta' koeżjoni, ta' investiment, ta' żvilupp reġjonali li wkoll jistgħu jintużaw għandhom rwol importanti ħafna għal mobilità fir-reġjuni tagħna. It-tieni ħaġa hi li jiena naħseb li rrid ikollna dan l-approċċ kombinat f'terminu ta' finanzjament insejħulu blending. Imma attenti, il-blending ma jridx nessina illi l-ewwel ħaġa li rridu u budget effiċjenti sabiex aħna nimxu l qudiem Aħna ngħidu nistgħu eh, nikkombinaw dan kollu imma bad ma nagħtux il-budgets. Fil-perjodu ta' bħalissa aħna tajna numru ta' investimenti biex uh, namlu il junker Plan. Meta tħares lejn dan tara illi kien hemm biss investiment ta' 9% dan mhux biżejjed. Nisperaw li jkun hemm fondi xirqa għal proġetti ta' trasport li jmiss. Aħna rridu naraw 20, 30 jew 40% ta' flus li jmorru għal proġetti ta' trasport. Issa, dom twis, anzi ħani għafissa għasna mill ħar komment, kelkom ħafna mistoqsijiet, zewx minuti kull wieħed biex twieġbu. Eh, skużawni daqsek nistantikom, nibdew bis-sur Hololaj. Well, thank you very much, Madam Chairman. Grazie ħafna, Signor President, u grazzi anka tal eh, ħafna mistoqsijiet li għamiltuli. Għandi kapaċi nħu nafsija biex nħeġibom, diffiċla ħafna. Eh, najt kollox f'żewġ minuti, imma issemmew affarijiet importanti, is-sinerġiji. Iva, 100% jina fatti ta' semmejtu meta semmu l-proġetti ta' trasport iridu nħarsu lejn l-istampa ġenerali. E, nħarsu lejn l-aspett ta' enerġija u tal-infrastruttura digitali wkoll. Meta nitkellmu pereżempju fuq id-dekarbonizzazzjoni. Id-dekarbonizzazzjoni u d-digitalizzazzjoni huma żewġ elementi prinċipali tal-politika ta' trasport li kulħadd jaqbel magħhom. Allura dak ifisser illi l-faċilità tal-finanzjament tittappoġġa dawn ukoll. Il-ħabib tiegħi Vim saqsa dwar il- 60% eh, ta' poċċ ambientali. Le, ma jfissirx illi daqshekk eh, kulħadd ħajsir eh, ħansolvu l-problema tal-ambjent, ma jfisser li qed nappoġġaw dawn il-proġetti infrastrutturali li jkompli jżidu valur ehm, li settur ta' trasport li kontribuixi ħafna l-emissjoni ta' diossidu tal-karbonju dak ifisser illi qed nappoġġaw eh, eh, modalitajiet ta' trasport bħal pereżempju trasport bil-baħar li huma iżjed indaf. Meta niġu għal għal karburanti alternativi, per eżempju, l-istess qed nappoġġaw l-infrastruttura għal elettriku, għal gas, fl-istess jina għal idroġenu, e, ġifiri, enerġija qed nadifa u qed nappoġġaw id-digitalizzazzjoni qed nippruvaw naqdu l-mobilità intelligenti ma l-infrastruttura digitali, ma nistawx nibqaw mentalità antika, rridu naħsbu b'mod ġdid, dawru ma kollha l-affarijiet li qed nippruvaw niksbu. Issa, Xtaqt ngħid ukoll li hemm proġetti żgħar, imma hemm faċilitajiet differenti, jiena tajt lista tal-faċilitajiet illi trasport qed jieħu eh, benefiċċju minnhom is-CEF, il-Connecting Europe, il-Horizon Europe, Invest EU, eh, l-EFSI, u fil-fatt Karim għandek raġun. Inti jett li jista' jkollna eżiet proġetti ta' trasport fl ifsi imma dak ikun ifisser ukoll illi rridu kunem hemm żieda u dan mhux qed isir għaliex it trasporta qed biex jittieħdu allokazzjonijiet grants, dejjem grants, grants. Immissa l izminiet inbidlu titkun iżjed proattiv biex tikseb finanzjament eh, iżjed innovattiv. tritt trid tinvolvi wkoll anka il-banek, is-settur tal-promozzjoni, etc. Hemm ħafna iżjed aspetti involuti. Bekk biss jirnexxina naslu fuq livelli li nixtiequ u nħolqu żjed pressjoni u tinsew ukoll li l-lumiġata neżjed flus fil-budget mill-li kellna fil modi il komissjoni għamlet biċċa xogħol tajba li xresqet proposta illi tħares lejn il-futur, però fl-istess ħin hija proposta li tinvolvi wkoll ħafna solidarjetà. Meta ngħid solidarjetà, solidarjetà mhux biss ma dawk li jirċievu l-fondi ma dawk ma li qed joħorġuhom eh, kien hawn min qal li hemm inqas għaw inqas allokat fit-trasport, le ma naqbilx fil 20% iżjed allokat milli kien hemm fil budget preċedenti u dan juri li trasport joħloq valur miżjud. Bekk qegħdin eh, verament imorru għal limiti massimi u għal daqstan hemm bżonn ċertu aġġustamenti. il budget Ewropew ħalaq ta' kompletament differenti anka mill-aspett ta' koeżjoni, il-Connecting Europe Facility Mandux eh, l-istess rati ta' profinanzjament ma' mandek fil-fond ta' koezjoni. Issa kollegi Danizi għallu illi l-proġetti transkonfinali ġabu ħafna valur mizjutu kienu ta' suċċess kbir u għalek rata ta' eh, suċċess qawwija fil-proġetti ta' koezjoni hemm 85% u rati eh, transkonfinali, ma kolli rati transkonfinali finanzjament eh, finanzjati mis-sef, ġviriva aħna nifinanzjaw proġetti transkonfinali. L-aħħar mistoqsija kienet minn kollega mill litwanja kienet dwar ir-Rail Baltica. Dan huwa proġett transkonfinali kompetittiv jinkludi ħames pajjiżi u għandu ċans kbir illi jibqa' jiġi finanzjat mill-programm ta' CEF fil-limis. Allura dwar da memx dubju. Pero, importanti ħafna u koll li l-proġett jimbeda, jimx l-qoddim. Eh, dwar Vilnius, emmek eh, diskussjoni jatwila ma xaħat tħol fil-dettal, imma jek nħarġu lejn l-użu tal-flus tal-kontribwenti biex eh, namlu l-aħjar użu, rridu naraw li ma huwa li zjed proġett ottimali. Memx dubju li nistaw nużaw anka fondi oħrajn biex fl-aħħar mill-aħħar kollox jaqat fi proġett ideali. Grazzi ħafna. Iva, inti best il-ħin allokat tiegħek, imma insomma ċedajt l għax inti. Issa, Sir Simpson, mbagħad wara il-kellim li jifdal. Iva, kien hemm ħafna mistoqsijiet indirizzati lejja. Jiena Eh, Fimt li kullħat huwa favur il-Motorways of the Seas, ġifiri eh, saħerqan li nara iżjed eh, flows ġejjin u ħafna iżjed proġetti. Imma, il-kollega mill-Greċja għamel punt verament importanti. U għatkellem fuq il-reġuni, fuq il-reġuni periferali, periferiċi. Id-dawn il-reġuni mumiex inklużi fil-core maps, U dik hija problema anka fej jidħol id-baħir fuq distanzi qosra. U għalhekk fil-pjan ta' implementazzjoni, ma nafx hekk rajtuhx, jiena insemmi speċifikament ir-reġjuni periferiċi, il-Gżejjer ta' Greċja, il-Gżejjer ta' Kanarji, eh, Majorka, Ibiza f'Spanja. U <coughs> wara l-Brexit, l-Irlanda il-gżira tal-Irlanda u koll ser issir ser issir eh, reġjun periferiku. Iġifiri, irridu naraw kif nistaw inqarbu għom iżjed lejn il netwerk stenti. Il-kollega mill-Finlandja fl-axħar panel tkellem fuq il-Baltiċi. Iva, fil-fat, mill-Motorway of the Seas, eh, anka ikkontribuxejna bċerti fondi Jiena kelli biċċa xogħol jibsa biex nikkonvinċi lill-Ministru eh, tat Trasport ta' Ċipru li kien hemm bżonn icebreakers imma fl-aħħar irnexxieli. Importanti li r-rotot ta' navigazzjoni jinżammu miftuħa fil-Baltiku u biex dan iseħ irridu nieħdu in-navigazzjoni fil-inħawi tat tramuntana b'serjetà kbira. Intom minn parlamenti nazzjonali. Kull ma jkun deċiż, jiġi deċiż mill-gvernijiet tagħkom. Allura intom għandkom rwol qawwi għaliex tistgħu tagħmlu pressjoni fuq il-gvernijiet tagħkom favur dak li tridu u favur iżjed flus għal Motorways of the Seas biex eh, jgħidu l-Henrika li jiva rridu iżjed flus għal Motorways of the Seas. Eh, tajjeb li tiġu għawek, ma ma tiġu għawek u tajdu ħaġa. Umbad tmorru f'pajjiżkom u ma segwux bl-istess diskors, ma tkomplux tafsu biex tiksbu dak illi tridu. Ġifiri ġobkom, appoġġaw il-Kommissjoni anka fil-battalji li kollha mal-Konsil u minn qalbi nitlobkom biex tmorru lura f'pajjiżkom u mal gvernijiet tagħkom tappoġġaw il-Motorways of the Seas imma il-kurituri kollha wkoll. Grazzi ħafna li sur Simpson. Iva, eh, tajjeb li tappoġġaw il-Kommissjoni manka l-Parlament għaliex in-negozjati eh, ikunu bejn il-Kommissjoni, il-Konsell u l-Parlament. Inti jekk rittajtu sur Simpson. Mela, għankomplu, Is-Sur Danit. Grazzi ħafna. Mela, kien hemm mistoqsijiet dwar il-bank Sur Kramer saqsa fuq proġetti żgħar, iva l-bank huwa interessat fi proġetti żgħar Għan pjan biex il-proġetti żgħar naqduhom eh, volumi ta' self akbar. Is-Sur Toma saqsa fuq il-motorway A8 jekk nirċivu rikjesta ta' finanzjament minn istati membri ser eh, inqisuha skont il-kriterji li nużaw is-soltu meta niddeċidu fuq self. Ġifieri titu tagħmlu sottomissjoni naħa tagħkom. Is-Sur Van de Kamp dwar ir-rati ta' interess. Il-Bank Ewropew tal-Investiment ma jiddeċidix eh, fuq ir-rati ta' interess, aħna eh, inselfu skont ir-rati tas-suq il-modell ta' negozju tagħna huwa klassifikat bħala triple A, eh, ġveri nistaw nisselfu bħal kwalunkwe istituzzjoni oħra triple A. U l-benefiċċji ta' dan iħossuh anka dawk li jisselfu minn għandna x'aħna istituzzjoni pubblika wara kollox. Eh, eh, aħna nselfu anka fuq terminu itwal minn banek oħrajn minħabba propju fil-natura pubblika tagħna. Dwar il-pjan Juncker, l-intenzjoni tal-pjan Juncker kien li jistimula l iżjed is-settur privat biex dan jinvesti fl-ekonomija. Issa minħabba anzi fil-settur ta' trasport, ħafna mill-investiment ġej mis-settur pubbliku. Jekk irridu li jkun hemm iżjed investimenti bħalma jixtieq Juncker, investimenti privati, hemm bżonn li nistrutturaw il-proġetti tagħna b'tali mod illi il-finanzjament jista' jkun jiġi jista' jkun introdott iżjed eh, tard. Grazzi ħafna l-Sur Danet. Tistaw iċċabċbu issa. L-Sur uh, l Sur Simpson u Sur Danet. Grazzi ħafna tal-li weġibtu dawk il-mistoqsijiet. U aħna se nerġgħu niltaqgħu tal-waqt. Għaliex il-budget skuri li ħanerġgħu niddiskutuh għadna fil-bidu wara kollox. Issa, il-Komissarju Ittinger, jekk jogħġbok, tista' tingħaqad għatmana hawnhekk fuq it-top table.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 Monsieur Oettinger, bonsoir, bienvenue dans notre commission. Insellim lek, komissarju Oettinger, nil-ak fil-komitat tana. Xtaqna namlu eh, sessjoni qasira ta' Q&A miak, Inti kummissarju responsabbli mill-budget Ewropew. Kif tafu, il-Kumitat ta' Trasport tal-Parlament Ewropew huwa determinat illi jiżgura li jkun hemm biżejjed fondi disponibbli għal proġetti ta' tenti. Il-Parlament jaħseb illi huwa importanti li jkollna CEF aġġornat illi jkun hemm rabtiet ma' networks globali u aħna iddiskutejna wkoll il-xewqa tagħna li naqsu l-emissjonijiet tal-karbonju. Barra minn hekk irridu naraw ukoll li n-networks jinfirxu anka mar-reġjuni li sejt imbeda. Tkellimna fuq eh, il-rotot marittimi, trasport urban, kif ukoll l-interoperabiltajiet bejn il-modalitajiet differenti tat trasport. Ma tantx tkellimna fuq Single European Sky, ma u kollu proġett importanti. Uh, il-ġestjoni digitali ta' traffiku blajru u koll hija importanti. Allura, issa, ħerqanin ħafna li nisimaw xinija il-fema tijak fuq kwistjonijiet marbutin ma' trasport, eh, xana nistennew l-qoddim dwar l-infrastruttura fit trasport u kif ser ikun hemm fondi disponibbli għat trasport wara l-2020. Naf li n-negozjati ma' l-istati membri ma jkunux faċli, mela naddilek il-kelma l-10 minuti, komissarju. Grazzi ħafna. Signor President, eżis membri tal-Parlamenti Nazzjonali u tal-Parlament Ewropew, Sinjuri, id-dibattitu ta'kom qed iseħħ f'mument opportun ħafna propju fi żmien meta qed niddiskutu l-qafas finanzjarju u l-istrumenti finanzjarji illi se jkollna fis-snin li ġejjin. L-Ewropa kienet u għada il-kontinent tal-libertà ta' moviment. Wara t-tieni gwerra dinija, il-Ġermanja tilfet ħafna infrastruttura nqerdu l-pontijiet kollha li kien hemm jaqsmu min-naħa l oħra tax xmara Rajn U issa hemm eh, għandna ferrovija Strasburgu kull kwarta. Għandna infrastruttura issa bejn il-Polonja u l-Ġermanja, eh, infrastruttura minn Frankfurt, per eżempju, hemm pont, pontijiet li jagħtu l-ħajja lil dawn ir-reġjuni li jaqdu flimkien bliet, reġjuni u persuni. Għalhekk it-twaqqif ta' infrastruttura ta' trasport eh, affazzata, hija xi ħaġa verament importanti. Qed nitkellmu hekk fuq it-toro, fuq il-passaġġi bl-ilma, kif ukoll eh, fuq eh, il-ferroviji u l-infrastruttura diġitali. Nixtiequ noħolqu programmi fil-budget Ewropej fejn nistgħu noħolqu valur miżjud fejn l-aħjar li jsir l-pjanar fuq livell Ewropew iridu niffinanzjaw proġetti illi eh, jemmel iżjed sensi tiffinanzjom fuq livell Ewropew milli ikollok finanzjament fis-27 u 28 stat membru differenti. L-Unjoni Ewropea għandha suq uniku. Il-libertà ta' moviment u l-libertà ta' moviment tal-persuni hija komplementata mill-libertà ta' moviment anka tal-merkanzija. Aħna produtturi u konsumaturi, aħna Eh, najxu f'suq wahdini għanna ikkel, eh, ħaxix, xorb, eh, apparat domestiku, ħwejjeġ, koll affarijiet li nistaw nixtruhom fi kwalunkwe parti tal-Unjoni Ewropea u nużawhom fi kwalunkwe parti tal-Unjoni Ewropea. Skur li ser ikonna diskussjoni dettaljata dwar kif nistaw nottimizzaw it-trasport, dwar kif nistaw noħolqu is-sinerġiji u nevitaw it-traffiku. Iridu eh, nilħu bilanċ bejn eh, l-isfera professjonali u l-isfera privata biex nevitaw it-traffiku. Però, fil-fema tiegħi, iċ-ċittadini jixtiequ jagħmlu dejjem iżjed użu mill-libertà li għandhom illi jmorru fejn jixtiequ li jixtru li jixtiequ. U għalhekk il-bżonn ta' infrastruttura trasport mhuwiex ser eh, jonqos, mhux ser imajna, anzi, l-infrastruttura ta' trasport irridu naġġornawha u nespanduha. It-tenti, in-networks għal eh, trasport tal-passiġġiera u tal-merkanzija huwa kunċett intelligenti ħafna. Aħna nixtiequ li l-core network ikun komplut sal-2020 anzi jridu naħdmu fuq mill-2030 u nixtiequ li jkun komplut sal-2050. Għanna għafas finanzjarju multijanwali li fiħa milna proposti dwar kif għandu eh, ikun żviluppat dan il-core network fl-20 ta' snin li ġejjin. F'dawn l-aħħar snin tallimna ħafna affarijiet, tallimna dwar ir-rat ta' kofinanzjament, dwar il-koordinament fuq livell Ewropew, jeżistu koordinaturi għal eh, kurituri illi xogħolhom huwa illi iqarbu flimkien ir-reġjuni u l-istati membri. Ħanatikom eżempju. 20 sen ilu l-aċċess industrijali għal zona ta' Rotterdam, Amsterdam, eh, ir l-Alpi, l-Svizzera, Genova, Torino, Milan. Kienem pjanar koordinament dwar aċċess għal dawn iż-żoni. Sfortunatament, pajjiżi ma rnexxilux jekseb approvazzjoni eh, fil-ħin. Eh, L-Svizzera għaddietna eh, mina ta' 60 km li mbniet fl-Svizzera U l-Ġermanja eh, waqgħet lura, imxiet bil-mod wisq fuq l-Italja l lumma ma ngħid xejn. Huwa kruċjali għalhekk illi l-ippjanar tar-rotot u l-proċeduri tal-approvazzjoni ikunu kollha koordinati biex bekk l-infrastruttura timbena b'mod sinkronizzat u tibda tintuża anka b'mod sinkronizzat. Il-koordinament Ewropew għandu jqarrab iżjed l-autoritajiet Ewropej u eh, għandu jkun hemm kofinanzjament. Għalhekk, fid-dawl ta' dan kollu, l isi fi CF maħniex ħanamlu tnaqis. Eh, minkejja ċertu proposti li kienem, il-proposta eh, tal kummissjoni tinkludi fondi eccellenti għas CEF kemm għat-toroq għal passaġġi bl-ilma, għal ferroviji u anke l-infrastruttura digitali. Jiena tħaddit ma' ħafna gvernijiet tal-Ewropa u nista' ngħidilkom li huma jagħtu valur kbir l-infrastruttura transkonfinali. Per eżempju, il-Rail Baltica, il-Finlandja, l-Estonja, il-Latvija, il-Polonja, il l il latvija il il finlandja l estonja il latvija il polonja L-infrastruttura f'dawk il-pajjiżi mhijiex tajba daqskemm għandha bżonn tkun. l Baltika u l-pipeline tal-gas jew inkella eh, li jkun hemm disakkopjament ta' din ir-reġjun mill-grilja ta' enerġija tar-Russja, dawn huma affarijiet li ma nistgħux nibqgħu nipposponu, iridu jsiru fil-snin li ġejjin. Hemm ukoll eh, il-proġett li naqdu Danimarka mal-tramuntana tal-Ġermanja, il-mina tal-Brennero bejn eh, l-Italja, il-Sutrol, illi taqat dan ir-reġjun mal-Ġermanja. Dawn il-proġetti diġà stabilixejnijom, diġà qbilna eh, dwarhom mal-Istati Membri. Issa rridu nsibu kofinanzjament mill-qafas Ewropew. Dawn huma kollha proġetti li jġibu valur miżjud magħhom. Apparti mill-CEF, il-faċilità kollegaw l-Ewropa, qed nissuġġerixxu illi il-fond ta' koeżjoni jirċievi wkoll finanzjament permanenti ekstra. Għawek mhux qed nitkellmu biss fuq 27 stat membri tal-Unjoni Ewropea, għaliex il-traffiku permess tal-ferroviju ta' tat-toroq hija kwistjoni interkontinentali tinkludi pajjiżi bħal iżvizzera ngħidu aħna. Jekk ninsemmu per eżempju Serbia, il-Montenegro, il-Kosovo, il-Bosnia Herzegovina, il-Maċedonja, jekk eh, naħsbu fil-possibilità li dawn jinaqdu mal-Unjoni Ewropea, nindunaw li hemm bżonn nibdew naħsbu minn issa għall-infrastruttura biex eh, bekk verament ikonna suq wahdini biex dawn il-ċittadini kollhom libertà tal-moviment. E, Irrid ikonna sinerġiji bejn e, Rumanija, l-Bulgarija, il-Greċja u dawn il-pajjiżi li huma bħalissa kandidati għas-ħubija. Irridu konem sinerġiji, irridu e, nitrattaw il-modalitajiet ta' trasport f'daqqa biex bekk niksbu anka effiċenza enerġetika biex ma nħallux daqstant impatt fuq il-pajzaġġ. Qed nitkellmu fuq l-ottimizzazzjoni tal-flussi, qed nitkellmu fuq illi natu eh, l-aħjar rotta li traffiku, qed nitkellmu fuq karozzi autonomi. ma kollha affarijiet li jridu jiġu sviluppati fl-istess moment il-frekwenzi, il-telekomunikazzjoni, il-5G u koll għandhom xasmu, U l-Ewropa ma jistax ikolla 27 verżjoni differenti ta' dan, ma jistax ikolla 27 mod differenti kif taħseb, rridu naħsbu mentalità Ewropea u rridu nikkoordinaw. rridu ninvolvu l-Svizzera, eh, l-Ukrajina, kif ukoll ir-Russja għaliex bis-sanzjonijiet u mingħajrhom hemm mijiet ta' trakkijiet li jmorru minn St. Petersburg għal Kolonja eh, minn Moska sa Kiev. U is-CEF l-Invest EU, EU u l-Fondi ta' Koezjoni kif ukoll il-proġetti Art u ma biss eh, l-skeletru tal-proġett, issa rridu inlaħmuħ fis-snin li ġejjin. L-iżvilupp strateġiku eh, ma rridux inċeduħ l-ċina, ma rridux inħallhom jadduna. Per eżempju, għam Silk Road, l-infrastruttura strateġika mandiġ tinbieħ m'għandniex inbijaw l-infrastruttura tal-enerġija u ta' toroq sempliciment għaliex għanna ċertu naqasijiet fil-budget tagħna u l-istess nistanaj ngħid tal-portijiet qed nitkellem hawnhekk fuq sovranità tal-mobilità, e, sovranità fit-teħid tad-deċiżjonijiet anke hawnhekk fil-Parlament. U għalhekk naħseb il-konferenzi bħal 16.1 plus huma perikolużi. L-Ewropa m'għandix tidħol fiha dik il-logħba. Ħaddieħor hekk ixtieqna nagħmlu, maħna ma jmisnix. L-aħħar ħaġa Rail Baltica, jekk nixtiequ li dan il-proġett isir realtà, irridu naraw eżattament minn fejn ħajjiġu il-fondi. U iżjed ma nagħmlu dan malajr iżjed aħjar. Għalhekk xtaqt insejjaħ fuqkom il-koll biex tappoġġaw l-approċ tiegħi għal qafas finanzjarju multi annwali eh, mill-2021 sal-2027 nittama li nilħu deċiżjoni qabel l-elezzjoni tal-Parlament tal-2019 għax inkella mux ser ikonna affas stabilit eh, sal-2020. Jekk mux se nkunu nafu xħajkonna fondi disponibli għal proġetti ta' trasport, mela E, ma nkunu ma jkunux jistaw jinħarġu il-sejħi tal-offerti. U ikunu ħlejna ħafna ħin. L-infrastruttura ta' trasport hija eżempju ċar tal-fatt li li niddeċidu fuq il-budget Ewropew qabel l-elezzjonijiet hija idea tajba. Jekk noqogħdu nipposponu deċiżjoni fuq dan il-budget eh, se isir ħsara lil moviment eh, lil libertà ta' moviment ta' ċittadini tagħna. Issa ħana xi ħaġa fuq il-dibattitu tal-lum. Kontrollieren, um zu wissen, wer zu uns kommt. Und in den inneren Grenzen Freizügigkeit. Eh, fuq il-kwistjoni tal- ċali ħilles fil-frontier interni tal-Unjoni Ewropea. Jekk il-frontier interni jiġu monitorati fuq livell nazzjonali dejjem iktar, allora e l-infrastruttura ta' trasport mhux ħatejna għax se jkollna konġestjoni għaliex l-istaff tal-kontroll tal fruntieri mhux se jkunu kapaċi jikkontrollaw ċaqliq kollu fi żmien aċċettabbli. Jena niftakar meta kont zaħir kien diffiċli taqsam bej Ġermania u Franza, minn Baden-Württemberg għal Franza. U l lummu għad għastek sempliċi. Jek iridu nevitaw dan it-telf ta' zmin u essenzjali. Anki biex ikonna prosperita' aħjar. Għaw importanti li konna kontrolli fuq il-frontieri esterni, ma mux fuq interni. Grazie, komissarju, jena kontent, kontenta nisma li il-budget ta' CF mux se jinqata, pero għatem mistoqsijiet. Min kija dan? No net no, sur Minuta. Grazie. Grazzi għal President kompetenti u efficienti, din hija laqa verament efficienti, grazie anche al dan diskors interessanti din il-vizjoni ġenerali jiena bħala danis kontent nisimma ktajt li rridu naħdmu fl-imkien, rridu uh, u rridu niproteġu l-infrastruttura li għanna u mux imbijaw l-oħrajn. Din il-konferenza turi li rridu niprioritizzawa l-infrastruttura eh, Ewropea hija vitali. U kena anki diskors minant il-minant eh, il-Sur Brian Simpson illi hija responsabilità nazzjonali illi kulħadd jaġixxi b'dan il-mod. Jiena nixtieq nagħmel mistoqsija għax ma diskutajniex bizzejiet fuqa bizzejiet, għax biex nibdew verament u biex nirċevu flus minn Unjoni Ewropea, aħna u importanti li anki aħna nanfqu għom il-flus fl-istati nazjonali. U issa bid-disciplina rigoruza li għanna fl-Unjoni Ewropea. U anki bejn il-ftemiet li għanna bejnietna memx il-riskju illi se ners u l-ura u maħniġ sen interessaw ruħna fi proġetti li se li għamlunna da daqsek iktar onjini li għamlunna tant beneficju maħniġ et nirriskjaw maħniġ e, e, sen itilfu u nħallu l inizjativa l-oħrajn. Nittama li inti tkun tista tajċa xi ħaġa fuq din il-kwistjoni li importanti ħafna. Grazie, minuta. Marinescu. Grazzi, President. Komissarju. Grazzi tal-isforz tijak. Naf li inti għad pozizjoni diffiċli biex tikkonvinċi l-istati membri kollha jagħtu iktar flus fil-budget. Però li tajt li ċef irċeva budget ġenerus u għad għaxajn wahda eżagerat. Nishtiq infakrek li fil-2011 il-proposta tal komissjoni kienet 50 biljun prezzi kostanti. Forsi 54. Eh, u issa wa seba' snin 42. U eh, inqas mill-2011 għalix f'dak iż-żmien Kamerun tnaqqas il-budget u l-inqas l-ikbar tnaqqis kien fil-trasporti. Issa wasal 42. E-, iva, u mhuwiex biżejjed dan. Meta weħet iż l-investimenti fl-infrastruttura. Għandi mistoqsija żgħira. 6.5 biljun biljuni għal mobilta militari. Mem lebda regola fil-regolament. U inti qed tistenna li aħna noħol u regolament għax inkella se tkun kollha fuq il-militar u mhux fuq il ċef Attualment mhuwiex far, mhuwiex ċar kif se nużaw dan il-flus. Naturalment irridu niproponuħ da. Tini punt, ġeneralment fir-regolamenti orizzontali kollha il-Kummissjoni e proponit ħafna atti, atti ta' implementazzjoni mhux atti delegati. U ħafna kummenti ġenerali fuq regolament. U dan għax ifisser il komissjoni tista' tagħmel li trid fuq il-programmi kollha minn il-Parlament u din tkun ħaġa diffiċli ħafna e, illi wieħed jipproponi ħaġa bħal di qabel l-elezzjonijiet. Grazie. Sur Kamater, Kummissarju, tista' tgħidilna fil-budget taħseb li tista tipprevedi biex nafaċaw il-problema tal-immigrazzjoni. Inti għat li sensaħħu il-kontroll tal-frontieri esterni. Dan huwa l-uniku mod li nistgħu nisolvaw il-problema, dan huwa l-iktar mod xira. Grazzi. Signora Meisner. Grazzi, Kommissarju. Signor Surettinger. Danak kien diskors verament appassjonat jow jina joġbuni dawn il-diskorsi. Inti għat li eh, memx taqtiħal ċef jekk il-stati membri jamlu l-parti tagħhom. U inti għat li dawn il-flus se jkunu disponibli għal toro għal ferroviji u għal digitalizzazzjoni. U fl-aħħar, kif tista' tinvolvi l investituri privati biex jiffinanzjaw il-proġetti anki f'dan? is-settur. Grazzi, sur Signora Meisner, Sur Kramer, grazzi. Grazzi le presentazioni. Il-proġett transkonfinali kien fl-elba fi żmien il-gwerra. Irridu il fil-Polonja fil hemm hemm e, e, linji elettrifikati. E, Hamburg, Krakow, illum għandhom il-linja, però qed jitilfu l-klijenti. Kif se tagħmlu biex dawn l-aħrajn l-aħħar 50 km jiġu elettrifikati? Illi huma mhuma xejn meta nqablhom mal-investimenti li qed tagħmlu kull f'postijiet oħrajn. U Kolmar fuq il-pont li ġaġi Umbat il-pakket tal-One Stop Shop li kien un miljon sena u anki din qed neħħit ma nistax nifhem għaliex kienet ħaġa ta' suċċess għaliex neħħejtuha. U fl ħar napoġġa l pozizjoni tijak illi il-budget għandna nalqoh qabel elezzjonijiet. Grazzi. Signora Ayala Ajala Sender. Grazzi. President u nilqa l-Komissarju Guttinger. Xtaqt insaqsi. Biex ninnovaw. Peress li fil-budget dejjem ta' xejn limitat. Eh, x'possibiltajiet taħseb li jem illi tiġi adottata Golden Rule, dina dejjem semmenija, dina tajt illi il-kofinanzjament provdut ma, ma, ma jkunx parti mid-deficit tal-Istati membri. It-tieni ħaġa, biex eh, jirna eh, nħedġu nimbutaw lill istati membri biex jirrispettaw l-obligi Ewropej tagħhom, forsi x'taħseb inti kieku namlu reviżjoni fis-semestru Ewropew tal-obligi illi eh, inkomplu nibnu l-infrastrutturi Ewropej. X'taħseb kieku nagħmlu din ir-reviżjoni fis-semestru Ewropew biex inħeġġu l-Istati membri jirrispettaw l-obbligi tagħhom għaliex kif taf inti il-pjanijiet nazzjonali spiss ma jkollhomx xejn xi qasmu mal-obbligi Ewropej. Intervenant De Monte, la Grazzi, Signora De Monte, stan minuta. Grazzi, President. Nilqa l-Kummissarju. Jiena nixtieq nitkellem fuq il-Balkani, jiena naqbel perfettament ma dak li inti għad fuq kemmu huwa importanti li dawn il-finanzi nintegrawhom ma dawk disponibbli u ma anki mal-kofinanzjamenti funzjoni oħra biex nifavorixxu l-integrazzjoni tar-reġun. Imma fuq l-investimenti ċiniżi, nixtieq nistaqsi jekk il-Kummissjoni taf taf jekk dawn l-investimenti u miex uh, eh, minar ħla, minar ritorn anki jek dan ismieħ jirigwarda trasporti l-infrastrutturi, Pero aħna anki l-kumitat li responsabli għat turizmu u aħna provajna anki eh, rapport fuq dan. Inti taħseb li għandu jkunem linja ta' linja tal-budget apposta għat turizmu? Grazie, Signora De Monte. Est-ce que déjà Żewġ affarijiet prinċipali, il-budget fih innifsu nantiċipa l-fatt li fil-futur il-budget jista' jkun ristret wisq biex uh, nilqaw l-sfidi kollha tal-Unjoni. It-tieni ħaġa. X'se jżidu ċertu stati membri fil-budget? Fl-aħħar nett, kif uh, tara l sfidi f'termini ta' budget li fih eh, it-trasport uh, u tibdil fil-klima? Jina nasab li għawnek għanna bżon naġlu ftit l-affarijiet u il-rivoluzzjoni digitali għalix id-dinja kolla digitali se tibdel ħafna affarijiet tkellimt fuq il-5G, il-vetturi autonomi. Grazzi, kummissarju, ġifiri ta' da' kollu li jettilna. Grazzi tal-mistoqsijiet ta'kom sentik tmin minuti għalix l-interpreti eh, sejt il-ufħin stipulat fis-6 nofs. xoli u li namel proposta ta' budget li hija ambizzjuża imma realistika fl-istess ħin. Jekk semmur fuq tal-agrikultura u ngħid li mhux se senzit il-flus, un bat imur eh, f'ta' riċerka u nejt li mux ħanżidom, xorta naqlaħħa. Ma bat immur għant il-Konsil u għant l-Istati membri u l-Istati membri jgħidu illi rridu wieħed fil-mija bħala limitu. Jiena wieħed minn dawk li minix kontent bis-sitwazzjoni kif inhi. Ma tistax tgħid li l-proposta tagħna mhijiex waħda ġusta, għandna riżorsi limitati u qed nippruvaw nagħmlu l-aħjar li nistgħu miegħu. Jiena nispera illi nkun nista' nispjega għaliex għana mmorru il-fuq minn 1.02 bħala limitu. Iva, intom tindirizzaw il-politika tat trasport u għandkom argumenti tajbin għal dan is-settur. Imma budget wieħed tal-Unjoni mhux se jkun biżejjed biex niffinanzjaw kollox. Il-bypass lokali mhix kwistjoni tas-sef hija xi ħaġa reġjonali. illi tagħmel l-elettrifiċ il-ferroviji bl-elettriku li ma jkunux roto transkonfinali l-istess. Eh, mish kwis kompetu tal-Unjoni, hija fidej l-operatur, per eżempju, lokali biex jagħmel dan. L-MPs lokali jafu x'jista' jsir, jafu x'inhu aċċettabbli. Fi Brussellu fi Strasburgu ma nistgħux niddeċidu fuq eh, l-infrastruttura ta' trasport kollha qegħdin wisq il-bot mir-reġjuni u anki il-prinċipju ta' sussidjarjetà għandu lok hawnhekk issa il-biċċa ta' semestru Ewropew hija xi ħaġa tajba. Jekk inti trid tinvesti fl-impjiegi u tagħmel inċentivi ħa toħloq l-impjiegi Allura, dawn kollha għandhom rwol. Jiena naħseb illi Ir-rakkomandazzjonijiet speċifiċi għal pajjiż jistgħu jinkludu aktar rakkomandazzjonijiet għall infrastruttura ta' trasport kif għamlu fil-passat mbagħad stat membru flimkien mana ikun jista jaddotta din ir-rakkomandazzjoni ta' trasport u jkun jista jiffinanzjaw wkoll. Issemmit ukoll it-tmexxija operazzjonali. Jiena naħseb li DigiMove hija responsabbli għal finanzjament tal-kumpanija u diċi edha hawnhekk u hemm kummissarju responsabbli għalija wkoll. Il-budget qiegħed taħt ir-rimit tiegħi, taħt il-kompitu tiegħi. Umbat meta nkunu qegħdin nagħmlu il-prioritajiet minn issa għal-2050 il-Parlament ukoll huwa involut ħafna ukoll. F'termini operazzjonali imbagħad il-Kummissjoni u l-Gvernijiet Nazzjonali huma deċisivi imma f'termini ta' strateġija huwa il-Parlament Nazzjonali u l-Parlament Ewropew li se jkun qed jiddeċiedi. il-flus mill-privat. Mandi xej kontra finanzjament mill-privat. Imma l-investiment eh, privat fl-aħħar mill-aħħar se jqum ħafna iktar mill-flus pubbliċi il-ħiliet ta' inġinerija privati tajbin imma dawn irridu jagħmlu l-flus u allura se jkun ħafna iktar un flus il-proġett milli kieku ntużaw il-flus pubbliċi. il-flus għal dawk ktar affettwati il-Greċja, il ġerma il-Malta, Bulgarija, Spanja u forsi il-Polonja. Jistaw jizdidu jekk ikun possibli. U allura naħseb li din hija dimostrazzjoni ta' solidarjetà għaliex dawn li qed jagħmlu daw il-pajjiżi mediterranji hi xi ħaġa illi teknikament eh, u finanzjarjament eh, diffiċli ħafna, jiġifieri il-finanzjament għal-migrazzjoni u ta' Frontex se tkun qed tiżdiet eh, fi proġett li jmiss. Imbagħad il-mobilità militari, il-kwistjoni hawnhekk hi illi f'unjoni ta' difiża rridu nieħdu tamir minn stat membru għal stat membru ieħor b'mod aktar maġġel U allura umbat eh, se nkunu qed ninvestu għal kas li nisperaw li ma jisseħqat. qatt. Hemm bżonn ta' infrastruttura li tkun tajba għal kulħadd. ma jistax ikolna eh, dawn eh, l-infrastrutturi għal meta jkollna żminijiet ta' gwerra biss, iridu jkunu strutturi li jistgħu jintużaw fil-ħajja ta' kuljum ukoll. Grazzi, eh, Surettinger, fisem il-Komitat ta' Trasport għal ħin li tajtna u tal-li onorajtna bil-idejat tiegħek U tajjeb illi flimkien naħdmu biex nħu l-anijiet tagħna. Grazzi ħafna. Rridu nkomplu mixin b'dan il-mod għaliex eh, hemm ħafna eh, xisir ċabċiba kbira lilek, Komissarju. Thank you. Great. Alors, mes chers collègues, eżis kollegi, Jiena nixtieq ngħidilkom li din kienet laqa qasira u maġla ħafna għaddit f'ziffa. Ftit minuti biex ngħid ftit affarijiet. Tistaw taraw li l-kwissjonijiet budgetarji jiddependu fuqkom intom tridu semmaw leħinkom fl-istati membri ta'kom ħalli nkunu nistgħu mexxu l-affarijiet hawnhekk fil-Parlament Ewropew. Nasigurakom illi il-Kumitat tat Trasport tal-Parlament Ewropew eh, huwa ħafna determinat biex jassigura illi jkun hemm finanzjament adegwat illi jingħata l-ittenti għalli konna metodu ta' interkonnessjoni illi ikun xira għal-ħtieġa tal-pajizi ta'kom. Għanna għan fit trasport ġifiri illi inwiġbu għal-bżonijiet li nqalaw e, eh, fir-rotot ta' kuljum ta' ċittadini tagħna, da' kull-għan tana. Ġifiri rridu trasport tajjeb, illi ikun adattat ukoll għal futur għax ma nistgħux inwaqfu l-innovazzjoni għaliex ir-rivoluzzjoni digitali settina soluzzjonijiet kbar illi diġà jeżistu eh, u għanna ntejbuhom u kull wieħed u waħda minnkom fil-pajjiżi tagħkom għandhom jagħmlu skambju ta' prassi tajba. Edin hawnhekk fil-Parlament illum Nistaw niġu fil-parlamenti ta'kom għalli nitkelmu fuq daw il-kwissjonijiet. Nispera li kelkom wara nofsinar tajjeb, eh, kien nofsinar ta' xogħol tajjeb, nibqgħu għad dispozizjoni ta'kom il-Kumitat ta' Trasport dejjem miftuħin lilkom forsi niltaqgħu darba fis-sena jew darbtej fis-sena, ma verament irridu nżidu dan il-kuntat bejnitna biex ikollna e, kuntat aħjar. Grazzi lill-interpreti, grazzi tal-li ġejtu. U nenfasizzaw budget għolja trasport. Grazzi l vjaċi tajjeb.